All right, everybody, if you could take your... Mela, jekk ġobkom, podġu bil-dana eh, fli jemna għala krizi ta' siġijiet, pero il-membri għandhom joqdu bil-qeda fil-siġijiet tal-membri u l-assistenti fil-siġijiet tal-assistenti jekk joġobhom. So if you all sit down, then we can see where... Mela, jekk kulħadd qiegħed bil-qiegħda, joqgħod bil-qiegħda nkun nista' nkun naf hawn spazju vojt. I'm sorry the room's not bigger. Jiddispjaċini li il-kamra mhijiex kbira biżejjed imma qegħdin eh, nagħmlu rotazzjoni tal-kmamar U uh, aħna misna din il-kamera illum. Il-topic huwa interessanti ħafna illum id dispeċin li qegħdin din il-kamera jina wkoll jina vitma u l-assistenta tiegħi fil-fatt kellha tmur tara il-seduta minn fuq il-kompjuter, minn fuq l-internet. Okay, uh, right. Um, We are now having a hearing on Anna me for uh, il-CRD4 illi ħatibqa sejra sal-erba. Ma naħsibx illi għandi għalfejn u għatnatiko introduzzjoni ta' xinija il-CRD4 u laqas xinija il-CRR. Eh, Anna għawnek il-Andrea Enrija illi ħajatina jatina Eh, diskors introduttorju mill-perspettiva tal-supervizur Ewropew. Umbat irridu Umbat ħajkonna appraisal mill-stakeholders li ħajitkellmu wieħed wara l-ieħor, umbat naddu għal mistoqsijiet u risposti u d-dibattitu miftuħa. Nispera illi il-koll qed ħossukom tajbin eh, Andrea eh, naf li għandek affarijiet interessanti xtejdinna u għandek il-mikrofonu. Thank you very much, Madam. Grazie, Signora President. Il-krizi il l-ekonomija globali ila tiffaċċa mill-sajf tal-2007 u eh, fil-fat djufija fil-sistema bankarja u finanzjarja fil-lezzjonijiet illi ħadna sissa rajna illi jem konsensus wiesa fuq il-konverġenza stretta fuq livell internazzjonali jem bżon. Fl-2009 il-rekomandazzjoni għal riforma ta' supervizjoni finanzjarja Ewropea u regolamentazzjoni u il-grupp ta' livelloli tal-Jacques eh, de la Rosier enfasizza l ħtieġa li konna eh, rulebook uniku illi kollu regol regoli uniformi fil-suq uniku u anka tisħiħ ta' rekwiziti eh, fil-kwantità u kwalità tal-kapital tal-banek u l-buffers neċessarji li jintużaw fil-żmien uh, diffiċli. L-enfasi eh, ġi u l-istess enfasi kien hemm mill-mexxejja tal-G20 f'Pittsburgh f'Settembru tal-2009 u ġi konfermat ukoll bil-qafas internazzjonali il-ġdid f'Novembru tal-2010 fil-summit ta' Sejol eh, il-summit tal-G20. Il-proposta tal-Komissjoni miexa fl-istess triq u tagħmel l-Unjoni Ewropea l-ewwel ġurisdizzjoni fid-dinja li qed tagħmel dawn il-riformi maġġuri f'dan l-istadju leġislattiv. Il-proposta qed eh, eh, fil-fatt qed tieħu tasib illi kien hemm anke fir-rapport ta' Otmar Karas il-EBA qed jissejjaħ biex ikollu rwol sinifikanti permezz ta' standards tekniċi regolatori biex ikonna dan ir-rulebook uniku u biex immexxu l-konverġenza għal prassi super ta' supervizjoni fi standards oljien. Pal awtorità żgħira eh, żagħżuha aħna għanna l-unur li konna dawn ir-responsabilta u ħerqanin ħafna li għatmu mal-parlament u l-konsil. Aħna nafu li hemm ħafna ammont ta' xogħol tekniku delikat li tisir għasir zmin wara li jisir il-proċess ta' dialogu ma' l-stakeholders interessati ikun hemm l-evalwazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni pubblika. Imma jena konfidenti li jista' jkollna suċċess jekk aħna jkollna riżorsi adattati u nistgħu nserħu moħħna fuq in-networks u l-metodi effettivi u anka l-autoritajiet, blajnuna tal-autoritajiet supervisori nazjonali. Il-standards tekniċi tal-IBI eh, għandhom jevitaw divergenzi kantif f'dawn ir-regoli eh, li waslu għal dannu u inċertezza u għalek kien hemm min kien favur aktar ta' miżuri nazzjonali u kien hemm ukoll distorzjoni tal-kompetizzjoni u ħafna piż żejjed għal kumpaniji li kienu qed joperaw fis-suq waħdin dwar is-sustanza. L-ewwel importanti huwa eh, it-tisħiħ tal-kwalità tal kapitala waħda mill-sonijiet ewlenin tal-kriżi hija l-xkar tal-kriterja regolatorja u anka tal-kompetizzjoni fuq din id-definizzjoni ta' kapital tagħmel ħsara kbira l-istabilità finanzjarja u fl-opinjoni tal-EBA l-istrumenti ta' kwalità għolja biss għandhom jiġu eh, inkluduti fil-Common Equity Tier 1 tal-istituzzjonijiet u li tkun hemm konformità stretta li tiġi immonitorjata Min jum liħor ieħor biex naraw illi l-innovazzjoni finanzjara ma twassalx għal tidjif fil-kapital tal-Banek Ewropew. Li bija jtiġaħada l-approċ meta għamel il-definizzjoni tal-kapital li jintuża fl-aħħar eh, stress test li sar li bija eh, għandha l-fiduċa li l-kriterja tal-ġibilta li hemm fil-regolament mhux se jħalli eh, l-inġinerija finanzjarja u xi interpretazzjoni nazzjonali u titlob għalhekk eh, konsistenza fl-istrumenti li jilħu kriterji jien il riflettu wkoll l-ugwaljanza fil-gwar tal-permanenza il-loss absorbency u il-flessibilità tal-ħlas. Min danna fir-rapport ta' Karas, intwera wkoll fir-rapport ta' Karas illi jrid ikun hemm mekkaniżmu adattat biex ma jkunx hemm l-imminar tal-rekwiżiti fl-applikazzjoni. Is-sustanza tittiġi iċċekkjata u titkun tkun kullimkien l-istess fis-suq waħdin l-artiklu 24.4 tal-regolament eh, jitlop il bijajt illi tippubblika l-lista tal prinċipi li hemm fl-istqarrija eh, dawn bħala l-community equity tier 1. Huwa importanti illi l-lista ta' l-BA tkun l-unika waħda eligibli. It-tieni waħda hija il rekwiżit tal-kapital u it-tnaqqis tal-leverage. Din se tkun sinifikanti speċjalment għall istituzzjonijiet li huma importanti fis-sistema l-industrija argumentat illi eh, standards pal daw ħajfissru illi il-banek eh, ħajkunu eh, affettwati eh, b'mod ħażin. Livell aktar roli ta', kapa, ta kapital se naqas il-probabilità ta' defaults tal-banek. Et naraw aħna xida da' l-lum illi il-banek ħafna drabi eh, il ma jkollhomx biżejjed kapital ma jkunux jistgħu jiksbu fondi għall attivitajiet tagħhom u għalhekk ikollhom eh, din il-problema bil-leverage il-ratio tar-riskju ħajkun abbinat mal-leverage eh, ratio biex inkunu nafu x'inhuma il- il-riski għaw min li il-leverage l-lejxa għandu jkun unika strument li għanna nserħu moħna fuqu biex nikkalkulaw il-pis ta' riskju. Jina naħseb iż-żewġ ratios għandhom jikkumplementaw il-xur xin u il-supervizuri għandhom iżommu din l-odda biex ikunu jistaw jġestjonaw tajjeb u jkejlu riski tagħhom. It-tielet, l-istrumenti makroprudenzjali naħseb il dan din hija innovazzjoni ġdida pala risposta għal kriżi il-qafas il-ġdid għandu buffer kontra ċikliku biex ma jkunx hemm dan il-bini tal-riskju fil-kummerċ. Dawn l-odda Eh, makro prudenzjali huma importanti ħafna jrid ikun hemm il-flessibilità fil-buffers skont ir-riski domestiċi imma jrid ikun hemm ukoll qafas ta' diskrezzjoni biex naraw li jkun hemm konsistenza fil-pajjiżi differenti il-ISRB għandu jipprovdi l-gwida neċessara u anke jagħmel reviews ex post. Irrid ngħid ukoll li superviżuri jridu ukoll jqisu il-punti mqajma mill-industrija illi l-rilax tal buffers perswat il-kriżi jkun diffiċli minħabba il-pressjoni eżerċitata mis-swieqa. Ir-raba il-CRD4 u CRR ħajġibu qafas ġdid tal-ġestjoni tal-riskju tal-likwidità u ta' supervizizzjoni Il-promosta timplementa il-dispozizjoni ta' likwidità tal-Bazil 3 fil-waqt li tippermetti l-flessibilità neċessarja maħsuba għal-2015 wara li jkun hemm perjodu ta' osservazzjoni jiena konxu li l-industrija ta' bankarja hemm ħasba dwar l-implementazzjoni tal-rekwiżiti il-ġodda fil-waqt li jiena nemmen li għandna nagħmlu evalwazzjoni tajba tal-potenzjal e, e, li għandna waqt dan il-perjodu ta' osservazzjoni jiena konvint ukoll li l-prinċipji bażiċi li għandna huma tajbin. Il-banek irid ikollhom biżejjed buffer ta' likwidità ta' kwalità għolja għal perjodi ta' stress u irid ikun hemm u ukoll limitazzjoni biex ikun hemm din it-trasformazzjoni fil-maturità li bija ħat tagħmel il-monitoraġġ tal-LCR u l-NSFR u ħat tagħmel rapport il-Kummissjoni u tara x'inhuwa l-impatt potenzjali fuq il-negozju, fuq l-istituzzjonijiet tal-kreditu fuq is-self, speċjalment is-self tal-SMEs. Ma irridu nżommu f'maħna wkoll il-supervizjoni kif hemm anka fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-6 ta' Lulju fuq il-kriżi finanzjarja u ekonomika. Il, dan huwa pass fundamentali għal set ta' regoli komuni imma tbaqa xi sejra biex nassikuraw l-infurzar uniformi ta' dan kollu fl-aħħar 20 eh, sena kena approċ ta' supervizizjoni illi jisserra fuq il-kejl intern u il-kejl intern ta' riskju fil-kumpaniji. Eh, dan għalekka ħolo eh, skrutinju supervizorju varjabli li BA hija impenjata li tara li jkun hemm aktar konsistenza fl-approċċi ta' supervizjoni nazzjonali u għandna nippruvaw nimiraw lejn l-aktar standards għoljien għalhekk għandna bżonn metodoloġiji eh, għal eh, reviżjoni u l-proċess ta' evalwazzjoni u għandu jkun hemm mekkaniżmi ta' peer review biex naraw li l-metodoloġiji qegħdin jiġu applikati b'mod konsistenti fl-Ewropa kollha din hija sfida diffiċli u l-isforzi tal-IBA mhux se jwasslu riżultati fit terminu ta' żmien qasir. Però rridu naraw progress sow tal-implementazzjoni ta' dan il-qafas regolatorju biex ikonna din il-konverġenza fil-prassi ta' supervizjoni. Din il-konsistenza hija waħda neċessarja fuq livell globali tmur li lin mill-Unjoni Ewropea u għalhekk illi l-ftehim Basil tri jkun konsistenti u anke jiġi implementat fuq livell globali. Il-Komitat qalu li ħajkollu monitoraġġ rigorus l-implementazzjoni tal eh, dan il-qafas fil-pajjiżi kollha tal-G20 il-proposta tal-Komissjoni għandha standards globali eh, anka biex tqis ċertu speċifiċtajiet tal-Unjoni Ewropea bħal Bank Assurance per eżempju. ek, meta namlu ek rridu nqodu attenti li naraw li mhux edin nofru l banek xi rotot li bihom ikun jistgħu jduru mal-rekwiżiti tal-kapital għal banek. Irridu ukoll infakru illi dawn il-proposti leġislativi mhux biss jaħdmu għal banek attivi fuq livell internazzjonali imma anka għal banek u l-negozju ta' investiment fl-Unjoni Ewropea. L-ambitu ta' applikazzjoni tagħti l-enfasi adattat u iżżomm il-kunċett tal-proporzjonalità biex eh, eh, tqis il-profili differenti tal-banek u anka il-settur bankarju Ewropew kollu. Il-Unjoni Ewropea infissa fl-implementazzjoni ta' standards Eh, irrid ikollha implementazzjoni sinkronizzata anka fuq livell globali u għalhekk li RSRB qiegħda taħdem mal-Kommissjoni u mal-awtoritajiet supervizori eh, biex eh, tqis din dan il-kunċett. Grazzi. Uh, and uh, that was uh, sort of well within your time. Grazzi ħafna żammejt mal-ħin. Issa ġajna qegħdin konformi mal-ħin. Naddu sar partit interessati. Nsejħilkom kif intom fuq il-programm, nittama illi dal qed istennew. Donet graba kaw kap għal minn BNP Pariba u Fortis, sekk jożbok. E permettuni nir-ringrazzja l-Sur Karas għal-impen għal kustjonijiet marbuta ma' eh, kustjonijiet għal-għati, grazzi l komitat u grazzi tal-li tanna l-proprietà kommentaw. Dan huwa bank ifukat fuq l europa għanna erba ferrat fil-swiq domestiċi Franza tal Belġu Lussemburg, għamżen fil-mija għandu xaqsa ma' retail banking, SMEs u klient individuali Terz tal-attività hija dedikata għal finanzjament u investiment sabiex nifinanzjaw pajjiżi, intrapriżi inklużi SMEs u nimmaneġaw riska klient u dan ma jintużax għal prop trading. Imbagħad il-bqija għandu x'jaqsam ma' ġestjoni ta' tfaddi ta' flus. Aħna n-nexxina naddu mi krizi minnaj ma nefaqna sorti ħalla s-taxxa u prazzit il komissjoni tal-pakket Basel Tlieta u bqajna fi spiritu ta' Basel fejn l intermedazzjoni ta' bannik fl-Ewropa u n-numru għoli ta' modelli ta' negozju u ma' raġunijiet li ġustifikaw kull differenza li sta' jkun hemm bejn il-direttiva fuq rekwiżita tal kapital u l-test ta' Basel għal-banek pala bank transkonfinali ħafna drabi esprimejna la poċtana għalla za regolamentu u l-mira single rule book li jiffaċilita li maneġġar tistama ta' tal-Banek l-Europa u jgħina nħorġu mill-krizi. U ser jgħina nistabilixu l-Europa pala ġurisdizzjoni fil-diskussjoni globali. Miżuri ta' bażil Krita se jiġu implementati kmini regolaturi għalu il-banek se kollom jirqol-miri sa 2013, s sitt snin qabel il-mira stabilita mir regolament banek franċiżi u Zvizzeri. Niskużaru, qed taqra u qed taġġel ħafna tajt il-President. bl inglis ma nistax laħħa nissima kien segwik jekk tridna nifmu jekk jogħġbok taqra ġdaqsek taġġel. Euh, les banques françaises et les banques suisses ont déjà Il-banek Franċiżi u dawk Svizzeri ġa ħabru illi se jkunu konformi ma' regoli kollha dwar il-kapital sal-ewa terna 2013. Ser jispettaw il-kriteri minimi għal-kapital u anka it-tnaqqis kollu fil-waqt illi l-implementazzjoni gradwali u l periodu marbut ma' dan se jibda fl-2014 barra minnek. Iż-żieda ta' weighted risk assets li huwa denominatur għal-rejxa il-fabrikazzjoni ta' CRD ta' kif ukoll counterparty risks fuq uh, operazzjoni ta' derivativi OP3 li jinsabu kol fit-testa bażel il banak l-oħra jista' jkunu sorzati jisegwu dan l-eżempju mis-suq. Dan wassal għall-ewwel tnaqqis fil-balances tal-banek li kienet il-mira tas superviżuri Banek Franċiżi se jkunu qegħdin naqsu il-finanzjament u l-investiment bejn 10-15% oqsma fejn kienu mexxejja pal l-aeronautika, l bahil sa se jisiru kompetenza tal-Banek Amerikani u Ċiniżi. Ja, kompetizzjoni me wkoll żvilupp ta' mudell ta' żvilupp għal banek Ewropew li t-segwu l-iżvilupp internazzjonali tal-klijenti illi eh, ma nisorprendux ruħna jekk sussegwentement Boeing jirċivi aktar finanzament minn Airbus. Tieni kumment rridu nżommu l spiritu ta' Basel. Basel 2 kien żviluppat għalix Basel wieħed kien inċetti għal riskju għall-istess capital rating, il-banek għandhom interess jieħdu kemm jista' jkun riskju sabiex jiżguraw profitabilità massima Basel 2 madana kollu jintroduċi eh, ġim eh, prudenzjali protett kontra riskju din. F'dan kontest qed niddiskutu weighted assets il-Banek Ewropej għandhom anqas assi li nsejħu l-omajtit fil-portafol taħħom minn banek Amerikani xil-balance sheets u minn anqas seggarjati għal riskju u minn as sekuritizzazzjoni fl-Europa u l-banek Ewropej essenzjalment jizommu kredit taħħom fuq il-karta fuq il-balance sheets għal daqstant huma aktar selettivi meta jiġu biex jażlu l-klijenti tagħhom. Infakkarkom li bannek Amerikani għadhom taħt Basel wieħed u 11 minnhom daqs ser jgħaddu għal Basel numru 2. Il-modelli huma validati b'mod intern minn servizzi ta' riskju li għandhom obbligu li jkunu konservattivi u indipendenti minn parti toħra tal-bank. Il-modelli ma tkun approvati mis superviżuri jiġu sottomessi għal backtesting regolari sabiex ikunx default siġu anteċipati u dan kollu jseħ ta' supervizur illi jżid saffiħor ta' konservativizmu t titjib fil-modelli ta' manager ta' riski fil-bannek huma xi ħaġa li tajb insemmu. Kif ukoll it-tibi titjib fil-attivitajiet ta' supervizuri kemm hemm eċċezzjonijiet is-sistema tista' titjib press differenti bejn supervizuri jittibu jekk ikun hemm armonizzazzjoni mill-Awtorità tal bannek Ewropej il-ratio tal-leverage ta' ta' bazz il-wieħed u tista' tkun utli għas-supervizuri. Madankollu għandha tibqa' bħala kwistjoni taħt it-tieni pilastru. Apparentement u aktar faċli u tużah imma li kieku jkun taħt l-ewwel pilastru dan jaqta' qalb l-investituri u supervizuri milli jagħmlu analiżi tar-riskju tagħhom bħal klassifikali jieje għal prodotti strutturati waslu sabiex l-investituri ma jkomplux fil-direzzjoni li qabdu. Tajjeb li s-sir testjar ta' likwidità id ta' ratios ta' likwidita fuq medda qasira ta' żmien ġiet identifikata fl-ewwel rapport issa dal-punt li tiġi indirizzat għal kwistjoni tad dejn sovran. Din ir-ratio bżonn tiġi ttestjata f'ambjent Ewropew fejn il-banek ħafna drabi jaġixxu bħala intermedjarji. Madanakollu dawn ma jkonsidrawx it-template CRD erba u l-konsekwenzi wkoll hemm bżonn nżommu f'moħħna f'kuntest fejn ħafna konsolidazzjoni budġetarja. U dan irid isir sabiex niżguraw illi ir-rejxa tal-likwidità fuq medda qasira ta' żmien li hemm bżonn tiġi stabilita. U daqstant il-proġett ta' osservazzjoni għandu jiġi organizzat. Eh, tukun hemm definizzjoni ta' osservaturi, tukun hemm rappreżentanti ta' klijenti tal-banek, eh, teżuri tal-Stati membri, membri l-Banek ċentrali u xorra mor li validaw informazzjoni li tkun inġabret, għanġidu jenalizzawa. U tajab nħarsu lejn il-rizultati mistennija u dak mux mistennija. Jekk naqdu il-proċessi kwalitattivi għal ġbir ta' informazzjoni ma' proċess kwantitattiv eh, Iwassa li niblu l-kalkoli li użajna sissa regolamenti proponi skont bazil 2 iwassa għal tibli kbir għalix l-Ewropa se taddi għal model ta' distribuzzjoni. Tajjeb li niżguraw li dan it-tibdil jinftijem minn kulħadd qabel ma jiġi implementat. Hemm bżonn norganizzaw ukoll it-tranzizzjoni f'kuntest ta' tkabbir dajjef. Hemm bżonn nħarsu dejn għas-likwidi u naraw kif id-dejn sovran jista' ma jkunx li forma likwida fil-żona euro. Anka forsi nintroduċu assi pala kollaterali x bank Ċentrali nħarsu kol il-mod kif tiġi finanzi tal-ekonomija. U għadan bizzajl biex nirrispettaw kriterji tal-regolament xinu l-effetti fuq l attur ekonomiċi fuq medda twila ta' żmien forsi anka tnaqis il-holdings tal-kumpaniji illi qed jiffaċċjaw problemi finanzjarji. Self l-SMEs, l-korpi lokali, finanzjament tal-infrastruttura, finanzjament tal-esportazzjoni u proġetti finanzjament tal-kommerċ internazzjonali. L-awtoritajiet Ewropej se jkollhom rol importanti x'jaqdu f'din il-kriżi huwa essenzjali illi nizguraw li protet osservazzjoni b'da ma jifim jistajkun u kullħat għandu kun l għal dan u għamżon għankan nħadmu niz minn għoddim, ta' għasek iskemmu importanti il-sujġet ta' jibri dan iqatatku deċizjoni biex nikonkludi CRD erba qed jħalli l-effetti għanka qabel ma jiġi adottat. Il-balance sheet qed jiġu mnaqsa. U dan it-test mus se jaffetta b'mod sinifikattiv il-stabilità monetarja għalis tiġi adottata fl-Istati Uniti li hija s-sors tal-kriżi nistgħu nevitaw riskju sistematiku jekk il-banek inġaluhom illi eh, ħorġu default mod ordinat. Grazzi. Thank you very much. Um, we'll now move straight on to Andreas Strike. Grazie. Issa ser naddu għal ġer tal-Bank AG. Grazzi. U għatawnu li jataw din id-darba biex nitkellem dwar il-krizi ta' dejn sovran. Sentajn ilu tkellimt kont nisilnu nitkellem dwar il-krizi finanzjarja Sadattant kien hemm Basel tlieta u trasformazzjoni ta' Basel 3 di erba. Jiena naħseb li b'mod ġenerali l-istituzzjonijiet ġenerali qegħdin jippruvaw jaċċettaw is-sitwazzjoni u e, tqisu il- capital ratios li kienu kontestati ħafna, sentejn ilu, issa ma normali, u likwidità li sentejnilu kienet eh, għedna li kien impossibbli naslu hemm issa hija xi li tista' ssir. Il-problema hi li mhux ser ikun hemm l-istess livell ġewwa l-Ewropa li ħafna pajjiżi fl-Ewropa issa qegħdin jagħmlu arbitraġġ fuq Basel tlieta u qegħdin jeħtieġu kapital iktar qoli. Anka hawnhekk ġewwa Brussell hawn diskussjonijiet dwar iżjeda fil-capital requirements. Jiena naħdem għal bank li ħa deċiżjoni importanti ħafna l-bira. Għalina id-dinja imbidlet b'mod drammatiku u aħna tal xi ħaġa xaħġa diffiċli, e, sfortunatament, li aħna sellifna wis u hemm ħafna gvernijiet li ma jistawx jissalfu, ma setawx jissalfu daqshekk flus. U għawnek edin nitkalmu dwar l-implementazzjoni ta' CRD 4 u l-nħtieġu l-banek li jżidu l-kapital tagħhom fi żmien fejn is-sitwazzjoni tal-gvernijiet f'ħafna pajjiżi Ewropej u d-dejn tagħhom il-kriżi tad-dejn tagħhom mhux solvuta. Intom konxji ta' dan il-fatt u għal aħna sejrin fi perikoluża ħafna. Għaliex jekk intom bank ġewwa pajjiż dan ma jirċivix, dux jirċivi fondi finanzjament privat, meta inti kollok uh, eh, ratio ta' kapitali konsisti per eżempju 8% jew 10% jew 11 jew 12 jew 15-18% ma tagħmilx differenza. Jekk inti għal-daqsant dan jekk inti kollok dejn kbir u ma tirċivix ehm, finanzjament inti ser tmur f'sitwazzjoni ħażina ħafna. Ġifieri biex insolvu din il-problema mingħajr ma nsolvu d-dejn ta' l-Ewropa, il-problema ta' dejn fl-Ewropa mhix mhix ser taħdem is-sitwazzjoni. Issa aħna iddeċidejna bħala bank żgħir fl-Ewropa ċentrali li aħna nfaqna ħafna flus f'investiment f'bank fir-Rumanija u li aħna tajna ħafna eh, self eh, bil-Frank Zvizzero ġewwa dan il-pajjiż ma kienx tajjeb li sellifna l-flus lil ċertu gvernijiet bil-credit default swaps u aħna eh, provajna solvu l-problema l-bira u nista' ngħidlek li kienet diffiċli ħafna s-sitwazzjoni, però nista' ngħid li nħossni ħafna iktar komdu għaliex issa għamilni għamilni dan il-pass lest. Naħseb li xol fuq Bazel tlieta u jiena ma kontx favur tiegħu ħafna fil-bidunet. Jiena jgħadal qalbi ħafna dan ix-xogħol li għamilna u xogħol tajjeb u dak li tisir f'CRD erba' erbawa fantastiku. Problema li hemm ħafna nies fl-Ewropa li qed jippruvaw itejbuha e, e, waħidhom. Iżda ejjaw nippruvaw naqblu l-kol bejnietna li naċċettaw Basel tlieta kif inhu. U daqshekk huwa tajjeb u ser jgħin lill-banek, ser jagħmel il-banek iktar sikuri. Mem lebda dubju ma solvitx il-fatt li waqt li aħna nżidu rekwiżiti kapitali fit-self għall-ekonomija reali il-kummerċ tripla fl-aħħar ġimat. Nixtieq kieku xi ħaġa hekk issir. Hemm xi li jiena għandi għal qalbi ħafna mux maħabba l-interess tijaj personali, pero jina n-meċi bank fl-Europa ċentrali. Aħna ħallasna ħafna iktar minn Ġermanja u Franza, mod partikolari fuq is-self bankarju, għanna bżon dan il-self bankarju li kompli għaddej u jekk bażel tlieta tiġi implementata u ma jkunem lebda mezz li jippermetti il self li l-kumpaniji li huma non-rated u kieku dan isir ftit iktar faċli li jsir, dak li se jkollna nagħmlu fil-futur huwa li nieħdu il-loans eh, tal-Frank Svizzeru fl-Ungerija u nippruvaw nara li xaħat juħor jixtiju minn ximkien, jixtiju minn għandna. Smajtu ħaġa simili, xaħġa ta' subprime lending ġewwa l-Istati Uniti. Ma jaġobnix, ma toġobnix din l-idea, ma nixtieqx nagħmlu dan, għalfejn kien daqshekk żmien diffiċli dan għalina għaliex aħna tajna self ħażin u issa tikonna nħalsu għal dan is-self ħażin. Il-klijenti tagħna sofrew u aħna qegħdin insofru wkoll. Aħna ninsabu kollha fl-istess naħa fl-istess sitwazzjoni. Aħna għamilna self ħażin u issa tinbijaw dan lil ħaddieħor. Jekk Basel tlieta u s-CRD erba jippermettu lill kumpaniji li l-unika żball tagħhom u li huma żgħar ħafna li kollhom rating, jiena ma nistax naċċetta li qed nivvintaw sistema fejn meta inti żgħir tfisser awtomatikament li jent ħażin. Jekk jien għandi hemm kumpanija li ma tilviġ flus fl-aħħar 50 sena, kumpanija li e, ila e, klient tiegħi għal 100 sena għandha 50% ta' kwitanza u għanda 15 eh, eh, hm, hm, il-mija f'telf u ma tistax tikseb dan ir-ratings minħabba fejk dawna allura ser jiġu rated ħażin u ser jkollu nagħtihom inġelhom iħallsu ħafna iktar. Le, dan mhux tajjeb. U jien nixtieq li xi ħadd jara kif is-self li l-SMEs jista' jiġi ffaċilitat. U l-unika punt li jiena nixtieq Punti ħor li jina nishtiq namel huwa fuq eh, l-interess tal-minoritajiet għaliex aħna mill-quta minn dan. Fil-prinċipju jina nemmen li din hija għodda tajba ħafna biex nilimitaw id-disponibilità ta' interessi żgħar. Iżda nixtieq nsemmi każ fej grupp ta' banek li huma ikkonsolidati fuq bażi kontrattwali bħal pereżempju l-banik ta' tfaddil fejn kull bank ta' tfaddil huwa bażikament responsabbli għal banik oħrajn. Din hija ħafna aktar b'saħħitha minn grupp ta' shareholders, ġifieri kull bank żgħir ikun responsabbli għal responsabilità tal-oħrajn u jiena naħseb li huwa żbaljat li innaqsu dan mill-kapital nkun grat kieku sir attenzjoni għal xi ħaġa ta' dan it-tip. Jiena naħseb li s-sistema ta' dawn il-banek ta' tfaddi li kun li jaħdmu l-kol flimkien tkun tajba ħafna għaliex jistgħu jagħtu servizz l-SMEs fil-villaġġi tagħhom eh, ħafna ħjar milli jista' jagħmel bank kbir u aħna ħsibna dwar sistema li tista' ssaħħaħ iktar l-istabilità tas-sistema finanzjarja ġewwa l-Awstrija u fl-Ewropa ċentrali. Allura forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa ta' dan it-tip kieku jista' jsir nkun grat ħafna grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Claudia Boh, il-professur għal uh, makroekonomija u finanzjament mill-Istitut tal-Riċerka Ekonomika Applikata jek joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi għall-opportunità li tajtni biex nitkellem hawnhekk nixtieq ngħid li jiena qed nitkellem dwar bħala ċer tal-Kunsill Xjentifiku tal-Ministeru Ġermaniż tal-Ekonomija u aħna s-sena l-oħra publikajna rapport kbir ta' politika fuq ir-riforma fir-regolamentazzjoni bankarja. Kenna rapport kbir importanti ħafna tistgħu taraw referenza għal dan ir-rapport ukoll Eh, fil-noti publikati tiegħi. Jiena nixtieq nagħtikom eh, sfond fil-qosor ħafna eh, dwar il-kwistjonijiet li ser nitkellem dwarhom u jiena naħseb li l-kol naqblu x'inhu l-għan ta' dan il-qafas regolatorju l-ġdid li qegħdin nitkellmu dwaru li huwa li nilimitaw ir-riskju ta' kriżi sistemika fejn naħseb li f'dan l-istadju aħna nisperaw li waf, li wafqet imma għadha d Eh, spejjeż li ġew stimati li ser ikunu madwar 8% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea bejn l-2007-2010. Ġifiri mhux qegħdin inkludu lanqas ispejjeż tal-kriżi preżenti. Il-kwistjoni li qegħdin niffaċċjaw hija li apparentament problema żgħira ħafna eh, fl-Istati Uniti ħolqot kriżi eh, finanzjarja sistemika u jisser nara kif ser nagħmlu dwarha u l-argument huwa dan li rekwiżiti tal-kapitali iktar għolja jistgħu innaqsu r riskju ta' kriżi sistemika fil-futur. Jena naħseb li huwa importanti ħafna li dunżaw maħna li maħniex biss qed nitkellmu dwar l istabilita ta' istituzzjonijiet individwali dawn huwa l afa standard makro kredenzjali iżda nitkellem dwar l istabilita ta' sistema fiha nifissa u l problema s'ista' tkun li eh, uh, il- current regulatory framework li kellna sissa Eh, jista' jwassal għal effetti eh, eh, effetti ikbar, ġifiri l-kapitali u relattiv għall assista jiġi ikkun iktar bax. Allura, jekk jekk daw il-banek jiridu jerġaw iddaħlu l-adekwatezza tal-kapital, jistaw iddaħlu volum kbir tal-assi u dan jista iwassal effetti uh, ta' multiplier. Allura jekk iridu nżidu l-capital required dan jista iżid dan l-effett tal-multiplier u l-effett ta' div leverage eh, u dan isir ħafna iktar mill milli kien qabel tista' tagħmel kalkulu faċli ħafna u tgħid li meta inti tiżid il-kapital għal 15% tal- Eh, bilanċ tal-bank ikollok multiplier mhux ta' 25 euro li inti trid tbieħ fil rigward ta' assi biex ikun tista' tikseb euro f'telf. Iżda ikollok biss 6.7 euro. Din hija raġuni ah, għalfejn qed nitolbu għal capital requirements iktar għoljin u Mm. Ma nix għalfejn laqas noqogħdu nippruvaw nżidu eh, eh, eh, il-capital requirements. Mm, irrid naraw eżattament x'se tkun din is-sistema hawnhekk qed nitkellem dwar soluzzjonijiet fuq medda medja ta' żmien u medda twila ta' żmien qed nitkellem dwar ir rekapitalizzazzjoni tal-banek. Ovvjament aħna għadna fi żmien ta' kriżi u l-affarijiet jistgħu jkunu xi differenti. Jiena nishtiq najt li rridu immorru lilin mill-leverage rate eh, eh, li hemm bħalissa li qed nippruvaw li qed nippruvaw nilħu bħalissa u rridu nanalizzaw ukoll il-kapital relattiv għal unweighted eh, balance sheets. Issa, fir rigward ta' rekwiżiti tal-kapitali iktar għalin bħala soluzzjoni għal Eh, problemi ta' riskju sistemiku fis settur finanzjarju ovvjament ir-rekwiżit kapitali capital requirements mihomx l-unika ħaġa eh, ma li xek nkun qegħdin nħarsu eh, ma kunx qed nħarsu wis fit-tul. Rridu riformi, riformi li u kif rajna f'din il-kriżi għanna bżonn ta' reġim ta' riżoluzzjoni li jindirizza wkoll il-kwistjoni li fċertu stadju irrid ikun hemm xi tip ta' rekapitalizzazzjoni biex bekk il banik ikunu jistaw iżidu il-livelli tal-kapital tagħhom permezz tal tas-swieq u mbagħad hemm it-tieni pilastru uh, tal-framework ta' Basel it-tieni punt. Jiena ma naħsibx li rekwiżiti iktar għalin tal-kapital iqumu iktar flus. Eh, innaqsu ir-riskju tal-kriżi sistemika u dan ir-riskju tal-kriżi sistemiku eh, kien kbir ħafna. Eh, u rridu naraw kif tistgħu innaqsuh dan din hija xi ħaġa li tista' tkun eh, a favur tal-capital requirements għalin. Issa banek rekwiżiti kapitali iktar għalin nistaw nejdu li jista' jkollna kwalunkwe tip ta' aġġustament tal-balance sheet eh, anke fuq il-capital requirement jekk dan jagħmlu lu phasing in fuq ċertu perjodu ta' żmien kif pjanat. U hemm ukoll evidenza empirika li tura li l-impatt negattiv fuq is-self bankarju mhuwiex eżattament ir-riżultat mistenni ta' rekwiżiti kapitali iktar għolin hemm ħafna studji fuq din il-kwistjoni huwa diffiċli nippruvaw insibu evidenza li hemm żieda kbira ħafna fuq l-ispejjeż tas-self jew inkella fuq il-kapital tal-kwittanza. Issa fuq medda medja u qasir u twila ta' żmien irridu nagħmlu bidla fis-sistema finanzjarja fuq is-sistema eh, finanzjarja iktar equity based. It-tielet punt dan huwa dwar zero risk weights fuq il-bonds tal-gvern ta' nixtieq nibda kwitajda qalbi. Il-modelli tal-assessjar tar-riskju mm, mhumiex qegħdin jippruvaw jiris inaqsu riskju fuq il-balance sheet tal-banek. U biex il-problema li qed nara hija li l-banek individwali eh, ma jistaw xieħdu in konsiderazzjoni x'inhuma l-effetti sistemiċi ta' eh, bidliet fil-parametri għaliex il-banek mandomx din it-tip ta' informazzjoni. Ah, u ma nafux x'inhuma l-effetti ta' prezzijiet jekk ikollna kriżi kbira sistemika. U allura s-sitwazzjoni aħna qegħdin naħsbu dwarha kas ta' riskju sistemiku fuq is-sriq finanzjari naħseb li dawn il-modelli ma jkunux tajbin biżejjed biex inkunu nistgħu nqisu din is-sitwazzjoni. Dan huwa kumment ġenerali ħafna fuq il-kapaċità tagħna li nqisu r riskju fuq il-balance tal-banek. Naħseb li għandu jkun ċar biżejjed li il- zero risk weights fil-zona euro u regolamentazzjonijiet li għanna bħalissa mjomx eżattament qed r-riski rilevanti li hemm fis-suq u daqsant dan jekk inqisu wkoll lassi fir-rigward ta' ċertu riskju meta eh, il-banek jippruvaw jaraw jekk għandhom xie investu f'dejn sovrani u inkella f'dejn eh, tal-kumpaniji eh, iqisu dan skont ir-riskju, l-assi tar-riskju. U allura jiena naħseb li dan il-bajis għandu jiġi eliminat billi neliminaw il-zero risk weights fuq uh, il bond tal-gvern. Raba punt u dan u għadwar riskju sistemiku ir-riskju sistemiku għar relatat biss ma' istituzzjonijiet kbar finanzjarji ovvjament dan huwa il dan huwa każ ovvju pereżempju li jkun relevanti għal pajjiż partikolari jew settur tas-suq partikolari u sempliċement minħabba daqs dan ikollu importanza sistemika jista' jkun ukoll iktar marbut ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn minn bank ieħor iżgħar. Iżda m'għandniex ninsew li banek żgħar jistgħu jkollhom rilevanza sistemika u dan ikun il-każ jekk dawn huma jkunu esposti għall-istess fatturi ta' riskju makroekonomiċi. Sa jekk dawn l-istituzzjonijiet iżgħar jiġu esposti għall-istess riskju makroekonomiku u jibdew isofru wkoll jekk pereżempju r-razzi ta' interessi u jiżdiedu, dawn ser ikollhom effett sistemiku wkoll u aħna rajna dan fil-savings tal-Istati Uniti li laqtu ħafna banek zaħar li u hemm ukoll evidenza empirika li turi li dan huwa fattur li għamel ħsara. U hawnhekk nixtieq nikkonkludi, grazzi. Thank you very much indeed. Uh, next we have um, Thierry Philpont. Għanna issa il-kellim li mis li huwa segretarju ġenerali tal-Finance Watch. L-wara nofsinhar tajb il kulħat Finance Watch tixtieq tirringrazzja lil kumitat li sidintuni biex nipparteċipa f'din il-laqad. Fil-qofol ta' din it-turbulanza finanzjara l-mexxejja tal-Ewropa jiddiskutu rikapitalizzazzjoni tal-Banek Ewropej. Aħna nħossu li l-ħtieġa ta' aktar ta' sistema aktar reżiljenti tal-banek e, hija e, waħda urġenti ħafna. Il-pozizjoni tal-Finance Watch fuq il-rekwiziti tal-kapitali tal-banek tista' tiġi mqasra kif ħanejt l net e, kapitali ktaroli tal-banek mu se jiperikola il-kapacità tal-bank li jsellef il-flus l-ekonomija reali. E, ratio tal-leverage sempliċi għandu jkun l-odda regolatorju primarja tal-kapital tal-banek u il e, ratio il bazati fuq il-riskju għandhom ikunu l-odda sekundarja għas supervizjoni tal-banek. Finance Watch ħossu kol illi fir-rigward tal tal-banek il-likwidità hija il importanti ħafna daqs il-kapital. U l-konklużjoni ewlenija li għanna toħroġ mill-turbulenzi finanzjari ta' dawn l-ħar snin hija li għanna bżonn nibnu sistema bankarja sostenibli, jiġifieri waħda li tkun effiċenti u b'saħħitha għalek ħan nistaqsu żewġ mistoqsijiet. Is-CRD4 se tagħmel il-Banek Ewropej aktar effiċenti? Aspett ewlieni tal-effiċenzja huwa Nil-din minnaw il-rekwiziti aktar olja tal-kapital tal-banek sejżeje u sejżit l-spejjes eh, għal-fondi tal-banek u sejja inaħirom il-kapeċ tal-jiselfu. La, il-risposta hija le dan mhuwiex se jaffettwalhom il-taħlita ta' dejn u tal-fondi tal-ekwita. U dan jista' jintwera anka minn evidenza empirika u mit teorija finanzjarja. Jekk tkunu tridu nista' anka nirrispondilkom xi mistoqsijiet, eh, tridu eh, eh, wieħed irid jiġbed l-attenzjoni wkoll li biex ikun hemm id-leverage, biex ikun hemm kompatibilta ma' CRD4 m'għandhomx għalfejn naqsu mis-self l-ekonomija reali. jbeħħu l-assi jekk iridu, pal pereżempju il-derivatives u il-trading portfolios illi huma żewġ terzi ta' l-assi illi jen fil-balance sheet tal-aktar banek bar Ewropej. It-tini mistoqsija hija jekk il-CRD4 settejn l banek Ewropew biex jaqdu il- klienti differenti. Sistema bankarja effiċenti tagħti l-libertà l banek li jiddeċidu huma li ma qassi jifinanzjaw u jekk jużaw il piece ta' riskju eh, tal-CRD4 eh, dan għandu effett eh, mekkaniku li jgħin li l-banek li jżom li l-istess għassi. Uh, Barra minn hekk jagħti l-illużjoni li l-evalwazzjoni ta' riskju uh, hija l-istess biċċa tal-leġiżlazzjoni. Mistoqsija oħra importanti ta' CR4 fuq il-saħħa uh, uh, tal-Banek Ewropej u din il-mistoqsija nistaw aħna nħarsu li minn tliet angoli differenti l-ewwel waħda hija il-CR4 sejjejn biex ikonna eh, eh, banek eh, individuali aktar rezilienti, aktar b'saħħithom u l-risposta hija iva setejnhom biex ikonna dawn it-tip ta' banek individwali standalone b'saħħithom. Għax il-kwalità eh, tal-core equity tier 1 eh, capital taħt il-CRD4 huwa mtejjeb ħafna u jista' għalhekk jassorbi il- telfa l-ammont ta' kapital rekwizit qed jitla minn minn tnej fil 100 għal mill-inqas 4.5 fil 100 u anka hemm inċentiva li jitla għal 7 fil 100 Ir-rekwiżiti tal-likwidità u koll li hemm fi CRD4 mixin fi triq it-tajba u uh, dan huwa element importanti ħafna daqs il-kapital u wieħed jista' jirreferi uh, għal Lehman Brothers għal Northern Rock għal Fortis u għal Dexia biex wieħed ikun jifhem aħjar dan li għadni kemet. L-introduzzjoni tal-leverage ratio sempliċi eh, għandu l-mertu li jkun sempliċi u effettiv, però aħna inħossu li dan għandu jkun odda primarja u mhux biss bħala xi ħaġa li wieħed juża jekk ikollu bżonna u din ħansemmi aktar tarta it-tieni angolu għal din il-mistoqsija tal-saħħa tal-resiljenza jekk is-CRD4 u biżejjed biex ikonna dawn it-tip ta' banek individwali stand-alone resilienti. Il-risposta hija le, ma mhux qed jagħmel biżejjed mhux qed tagħmel biżejjed is-CRD4 u għalfejn qed ngħidu hekk. Li nżidu il-kapital fi tier 1 minn 2 l-4.5 fil-mija mhuwiex biżejjed Għaxan eh, qed jirrappreżenta 1 fil-mija tal-assi totali fil-banek Ewropej. Dan irid jiġi imqabbel mal-ċifri illi kien hemm pereżempju fil-Lehman Brothers fej kellna 11% eh, tal- tal-ratio tal-kapital ewlieni u id-deksja kella disa kella 10.4% ta' dan il-ratio uh, ewlieni. Ġifiri, mux qed namlu bizzejiet hawnhekk. It-tieni raġuni għalfejn maħniex qegħdin namlu bizzejiet huwa li maħabba l-Basiltri huwa għabbażat fuq il-kunċett ta' valur waqt ir-riskju dan mhuwiex effiċenti biżejjed meta jkun hemm kriżi. Għalhekk illi aħna nibbażaw eh, dan fuq metodi li ma ħadimx waqt il-kriżi mhuwiex tajjeb. It-tielet raġuni huwa li l-piżijiet ta' riskju huma eh, kbar eh, wis biex wieħed jagħmel il-kalkoli tal-banek internament Dan ifisser illi dawn il-headline ratios jisaw ikunu bla eh, sens ta' xej għal l-investituri regolatura. Eh, regolatura mbagħad għandna mistoqsija oħra. Il-CRD forse jikkontribwixxi biex jibni sistema bankarja aktar b'saħħitha aħna l-ewwel ħarisna lejn il-banek individwali issa tinħarsu lejn il-banek bħala sistema din hija mistoqsija li hija importanti ħafna, żgur li l-aktar importanti jekk nużaw il pista tar-riski bħala għodda s CRD mhux biss ma tejjibx ir-reżiljenza is-saħħa tal-banek anzi tagħmilha tpoġġiha f'pożizzjoni għal Ir-raġuni għal dan huwa li l-pis tar-riskju huma inċentiv għal banek illi iżidu l-inter konnessjoni tagħhom u s-sistema iktar ma tkun interkonnessa iktar tkun fraġili. U ħanejdilkom kif taħdem meta bank jikseb l-assi jew jagħmel eh, jagħti self jista' jnaqqas l-ammont ta' kapital illi suppost iżom billi jagħmel il-hedging ma' kumpaniji oħra permezz tal-użu ta' derivatives. Per eżempju, għandna l-eżempju tal-AIG fil-rapport annwali tal-2007 l-AIG kiteb illi bewet u 379 biljun eh, dollaru ta' credit default swaps imbijaw lill-istituzzjonijiet finanzjarji, prinċipalment fl-Ewropa, għal-iskop biex eh, ikollhom daw il-relief mill-kapital aktar mill-li naqsu mill-riskju. Għalax x'qegħdin ngħidu 379 eh, biljun dollaru tal dan it-tip ta' arbitraċċ. Eh, din tfisser 200 biljun euro għal eh, ċittadin eh, ta' fl-Istati Uniti. Ħana sara l-konklużjoni tiegħi. Fattur ewlieni fil-bini ta' sistema ta' bankarja li topera f'bilanċ tajjeb bejn l-efficienza u s-saħħa hija il-governanza minkejja l-importanza tagħha minħabba l-ħin aħna ma nistgħux noqogħdu niddiskutu id-dimensjoni tal-governanza ta' CRD4 ma din ħatkun eh, fil-fatt part integrali mill-pariri li qegħdin qiegħda tagħti il-Finance Watch. Il-messaġġ tagħna illum huwa l-ewwel net illi l-żieda fl-ekwità tal-banek mhuwiex se jkun ta' dannu għall-ekonomija reali. It-tieni leverage ratio sempliċi bla dubju għal ħer odda biex isir diffor jaqat il-żoċanijiet ta' efficienza u reżiljenza. Il-peace ta' riskju hawnhekk it tilet waħda għandhom kollom rwol ta' appoġġ biex nevitaw il-bini il-build-up ta' riskju. Kif rajna? il-pis tal-riskju pala mekanizmu mhuwiex u huwa ineffiċenti fil fattu jizit il-riskju sistemiku Fl-istess waqt dan huwa però utli biex is-supervizuri jinvolvu ruhom mal-banek, jifmu x'inhu huwa riskju u jkunu jistgħu intervjenu meta jkun hemm bżonn. Il-soluzzjoni ekonomikament sensibbli huwa illi naqilbu nagħmlu inverżjoni tal-relazzjoni li hemm bejn il-leverage u l-pis tar-riskju. Eh, għandu jkollna leverage kep sempliċi eh, u il pizziet ta' riskju għandhom ikunu il-backstop biex jenu li supervizu li li intervjenu meta ikunem bżon fl ħar eh, net bi tlieta baktar minn tlieta baktar minn 33% il-ratio tal-leverage kontemplat mis-CRD huwa tant oli illi ħajitlef l-iskop tijow ekonomiku. Finance Watch jom jagħmel proposti biex dan ir reġo jkun aktar sensibbli. Kif turi situazzjoni bankarja bħalissa fl-Ewropa, dan u wieħed mill-suġġetti eh, illi jisemmaw kemm il-darba, it-too big to fail u rridu noqogħdu attenti jekk aħna ma rridux naraw aktar banek illi jifallu u l-konsekwenzi tal-ispiża jaqgħu fuq is-soċjetà. L-aħħar kellim, Richard, kħazbok. Xtaqni ringrazzja l-President u membri tal-Komitat għall istadina sabiex nipparteċipaw dan is-smiħ huwa vera importanti li l-ekonomija reali, l-end users tas-sistema finanzjari l leġislaturi u regolaturi. L-Assoċjoni Ewropea ta' Treasurer ta' Corporate Treasurers taqqat il-teżori ta' 17 il-Stat Unjoni Ewropea l Svizzera u Kroazja. Aħna korpi professjonali ma nillabijawx għal organizzazzjoni individwali jew setturi u manna l profit jew għanijiet kummerċjali. L-interess tagħna huwa fl-appoġġ tal-iżvilupp professjonali ta' individwi li jmaniġġew likwidità, il-finanzjament u r-riskju ta' organizzazzjoni privati u pubbliċi sibna ruħna dejjem iktar niprovdu l-leħen għall-ekonomija reali u għall-end users tas sistema finanzjarja li koroxxu li dan l-leħen huwa aktar bżonn jus, kwistjonijiet ta' suq uniku bħal sepa kif ukoll firxa ta' inizjattivi regolatorji finanzjarji globali. Dir prezentazzjonijiet jibdew b'affermazzjoni ta' poċċa xogħol tal leġiżlatur sabiex jistabilizzaw is-sistema finanzjarja. Il-xogħol huwa fokat fuq il-ħarsin ta' ġenerazzjonijiet preżenti u ta' ġejjini mill-effetti ħżiena ta' dak illi marħazin sissa. Madana kollu tajjeb illi namlu talba illi nifokaw fuq il-kawzi reali mux fit-tizi ta' krizi fil-waqt li regolamentazzjoni ħażina ma il regolamentazzjoni li toħloq konfużjoni f'xi kawża il-problemi jispiċċa konfużjoni u joħloq eh, ħsara l prospett T'i ekonomiċi l unjoni Ewropea u dan wassal għal konsegwenzi eh, negattivi. Dawn il-konsegwenzi imbottaw l-isforzi ta' ICT e u xort oħrajn per permet konsil u kommissjoni għal xorfu derivativa. Il-proposti inizjali kienu modifikati skont il-trattament ta' land users non finanzjari u neħu gost li il ukoll eh, ħarġet bezenzjoni. Aħna ħanifoka fuq żewġ aspetti tal-proposti CRD erba, importanza ta' konsistenza bej emiru CRD erba u kol, l-impatt aktar wiesa li CRD erba għandu fuq l-ekonomija reali kumpani kbar u SMEs. L-ewwel l-importanza ta' konsistenza bej emiru CRD erba. Ir-riżoluzzjoni tal-G20 ta' settembru 2010 promunikatazzjonijiet fuq derivattivi, kontratti standardizzati u clearing ċentrali, rapportaċ kommerċali obbligatorju, capital charges punitivi għal banner kelli ma jkunux ġew klirjati minn derivativi bilaterali kif ukoll implementazzjoni sabiex jibda dibattitu sabiex eh, nuru il-konsegwenzi żiena li għamilt referenza għalihom ftit ilu. Serje ba' bażil ta' jkomplu il-proċess ta' implementazzjoni tal-G20 fil-abbozzar tagħhom hemm konflitt bej il-riżultati għal eżenzjonijiet pozittivi. Jekk speċifikament se ġerba jkompli miex il-qoddim, il-prezzi derivattivi se jkunu tant ħżiena illi ħtiġi ġodda tal-kapital eh, jispiċċaw iwaslu għall opposta dak li jridu l-leġislaturi u dan daħar swali l-end users u kol, tkellimna fuq eh, emżon li riski sistematiċi ma jirriżultax minn attivitajiet ta' manager ta' riskju, riżultant ta' G20 u kol turi kif kollox huwa marbut ma' ħolqien ta' riskju sistematiku. Kapital ola tal-banek għandu jkun dirett tal-ħarsin ta' sistema finanzjarju minn b'tit bejn riskju sistematiku u anka eh, kif għati taffi l-effetti fuq l-end users juri li memx appoġġ għall-applikazzjoni punittiva għal capital charges għal derivativi ta' transazzjoni kreati u dak li miex. Il-propost il-CRD erba u kol jgħatin faċertu kalkoli għal iċċat fuq tlet punti l-approċ avanzat jużi spread ta' CDS u huwa bazat fuq indiċi jiddependi fuq eh, stress spirit storiċi li jista' penalizza eh, transazzjonijiet aktar milli tranzazzjoni ta' self ekwivalenti għal konsumatur. Din ħaġa loġika u prudenti skontna il-kod. Il-hard coding tal-użu ta' data ta' CDS fil-kalkoli ta' kapital tal-banek jidru strambi fid-dawl ta' tħassib kollu fuq is sweq ta' CDS u tret punt l-analiżi mis cbi fil-Uniti suġġerixxi li l-numru ta' rispetti l-kalkoli ta' CVA jinkludu elementi ta' għat doppju xejn mill-jat ma kien ħallu dibattitu akademiċi ma nejxu f'dinja reali u f'termini ekonomiċi il-benefiċċji tal-end-user fl huma importanti. Dan l-istadju derivativi huma variabli imma il-capital charge tas-CVA hija importanti qabel l-implementazzjoni tas CRD 4. Naddu issa tini aspett ta' CRD erba' u l-proposti l-impatt iktar wisat tagħhom fuq l-ekonomija reali. Barra l-effett ġa deskritt fuq l ispejjes In addition to the cost, in addition to the effect already described on the cost and use of derivatives. L-effetti fuq il-spejjeż u derivattivi waslu għal numru punti ta' tħassib li xtaqt nitkellem dwarhom x'jagħmel CRD 4 għall ispejjeż ta' self, kif CRD 4 u l-deleveraging tal-banek jipprovdi pressjoni fuq il-kumpaniji żgħar mingħajr aċċess fuq is-swieq kapital. Tħassib fuq il- l-ispejs tal-finanzjament kummerċjali wkoll kwistjoni ta' nċaqsma l-kompetizzjoni internazzjonali impatt fuq il-spejs tas-sejf diffiċli kwantifikom numru ta' kompaniji ġermaniżi u DAI qed ikkommissjonaw studju illi jipprovdi dejt oġġettiva. Huwa ovvju minkejja affarijiet li ġan semmew illi space jiżdiedu. Standard and Poor's reċentament ħarġu studju bażat fuq bażi tlieta jkalkula l-ispejs addizzjonali bejn 50 u 164 basis points. Ovvjament jiddependi dan kollu fuq kreditu anka l-equity target tal-bank din informazzjoni ta' tassum implementazzjoni siħa ta' ratio ta' finanzjament net stabli minnar il-ratio il-firxa ekwivalenti ta' spesa addizzjonali bejn 20 u 142 base points għal kull kumpanijiet l-Unjoni Ewropea b'dipendenza għolja fuq il-finanzjament tal-banek dawn huma żidiet materjali. Dawn se jimbuttaw il fuq l-ispejjeż ġenerali tal-kapital u jagħmlu investiment produttiv aktar diffiċli tiġġustifika finanzjament finanzjarjament. Ħakun hemm pressjoni fuq kumpaniji żgħar qed jiffaċċjaw żejda fl-ispejjeż anka fin naħalolja tal-fiċ li semmejna. Diffiċli dawn jibdlu l-finanzjament tagħhom kif jagħmlu kumpaniji kbar. Dan ma jgħinx fi żmien meta l-kupru ekonomiku jiddependi ħafna fuq l-investiment. L-SMEs barra minn hekk huma medda mill-possibilità li banek ikkompru jagħmlu deliverage b'risposta għal nuqqas ta' kapital fuq il-finanzjament kummerċali u eh, għawinna l il kommissjoni sejħet għal-bazi task force sabiex jikkonsidraw eh, ħtiġi ta' kapital beneficjarju pal revizjoni ta' Basel Klita. tħassib fuq likwidità leverage fiħdan Basel Klita, ovvjament dan fid-daw ta' revizjoni tal-Autorità Banik Ewropej. L-impatt ekonomiku tal-proposti jidru li jeżagġeraw il-livell ta' riskju assoċjat mal- finanzjament kommerċali u anka kemm se jdu exposure tal-banik. Hemm ukoll tħassib fuq l-impatt ta' CRD erba fuq eh, finanzjament ta' kreditu fuq medda itwal ta' żmien ħafna drabi tiġi garantita mill-aġerti aġenziji ta' esportazzjoni ta' kreditu kif propost fil-garanzija m'hemmx eh, mezzi kif intaffu id-danni din il- zona koperta mill-European Banking Authority testa 16, pero mhux se tkun vinkolanti qabel li bija ma joħroġ bir-rapport tiegħu. Kwistjonijiet ta' kompetitta internazzjonali joħorġu minn tħassib dwar il-livell ugwali għal kulħadd u l-fatt illi l-Ewropa tiddependi fuq il-finanzjament bankarju kif qatt qabel. Falliment fl-implementazzjoni ta' approċċi konsistenti wassal għal zvantaġġi għall esportaturi tal-Unjoni Ewropea ejjun alternattivi ta' fondi konvenzjonali huma aktar istabiliti f'Stati Uniti mill fl-Ewropa. U dan jifavorix il-kumpaniji Amerikani jekk dal-aktar pajis jadotta ġenwinament bażi tlieta. Tajb ukoll notaw illi kept il-reġim ġdid punitiv għal stabilita finanzjarja l-banek iktar saħħithom jista' jkollu l-effett pervert illi jmexxi il-finanzjament kummerċali eh, fis-swieq aktar regola fis alternativi. alternattivi. U dan jista' jwassal għal problemi jekk eh, nimbotaw għal aktar regolamentazzjoni. It-tħassib l-esprimajt fuq CRDA e 4 bazil 3 jablu maħom eh, dawk li għadlu fit-teżor, direttur finanzjarju kumpani fl-Unjoni Ewropea f'Jannar 2010 JCT għassam il-Kommissjoni tra firmata minn numru ta' kumpaniji fl-attenzjoni għal konsegwenzi mhux mistennija tal-approċċ għal regolamentazzjoni ta' derivattivi. JCT e issa għandu iktar minn mit kumpanija impenjati sabiex iżidu simhom fitra oħra li tifoka fuq il-kwistjoni prinċipali tas-CRT erba' u minn fitnej hija tama tiegħi l-iskambju ta' opinjonijiet dan ismih u l-ittra tagħna tgħin sabiex tikkontribwixxi għal riżultat pożittiv. Grazzi għal darba oħra u nista' bilħer għalli nirrispondi kull mistaqsija li għandkom. Grazzi ħafna. Smajt ħafna punti illi nista' naqbel magħhom fil fattu u jiġalun nikkonkludi li għal-kem ridu niproċedu bil-leġizlazzjoni tagħna fuq CRD erba. Il-proġett bażin tlieta għadu proġett li fuq għadejxon, nafu dan nafu, rridu naġġornaw ċertu oqsma u forsi għanna oqsma oħrajn fejn matul iż-żmien dan kollu li tisir għal-kellima jekk tridu tistaqsu mistoqsija għandi ġal Ġomberg Zez, Klinz eh, Vicky, Sven Giegold, Hotmark ovvjament, min iktar, Pascal, għaw iktar? Jina għan intervjeni u kon? Għan naftit iktar minn sija? Emek, kolħat rrit risposta? se jkun diffiċli. Forsi għal daqstant niġbru ħafna ħsibijiet mill-flor, mbagħad forsi l-panel tagħna jieħu nota ta' kif se tirrispondu għal uħut mill-punti u naraw kif immorru bil-ħin. Ma nafx ħadd ma trid tibda bħala rapporter jew tixtieq tistenna u tara xi jgħidu l-membri l-oħrajn qablek. Tajjeb, mela, nibdew kif ippreżentaw eh, ruhom il-membri u jibda Jean Paul da Signora President. Grazzi lill-mistednin tagħna. Il-kommenti tagħhom kienu validi ħafna u kienu ċari. Merba fil-Parlament Ewropew. Mistoqsija lill-Finance Watch organizzazzjoni eccellenti, hija ħaġa tajba li ikonna dan it-tip ta' lobby. U eh, Filippo no, jekk fimtek tajjeb, inti għat li għanna bżon limitu eh, riġitu ħafna u limitu bħal dan ma jkunx riskju negattiv għal finanzjament tal kumpaniji, grazzi. As that's actually short and sweet and simple. Illi kienet mistaqsija sempliċi, forsi tista' tirrispondi minnu fih. Merci pour cette question, Monsieur Gozer. Grazzi għal dik il-mistoqsija. Risposta l-mistoqsija tiegħek. Għanna bżon sens ta' perspettiva. Hemm bżonn inħarsu lejn il-balance sheets tal-Banek Ewropej. Jekk nħarsu lejn il-balance sheets tal-ikbar banek, Hemm banek żgħar imma l-banek il-kbar hemm żewġ terzi tal-balance sheets illi ma nafx ma ekonomija reali għandek derivattivi, kummerċ u 30% tas-self fid-dawl ta' dan. ma nistax naqsu l-leverage billi naqsu trading portfolios billi naqsu derivattivi dawn l-attivitajiet ma jkontribwixxux għal finanzjament tal-ekonomija reali jekk jagħmlu dan jagħmluh eh, b'mod limitat ħafna. Jiena naf illi dan iqajjem il-mistoqsija li iva għandi ritorna ħjar fuq kwittanza fuq kummerċ ma mela allura se naqas il-self l-ekonomija reali għaliex qed nikseb iktar fil-kwittanza fil-kotba tiegħi ritorna kwitanza ta' delta wieħed li kienet ħaġa relevanti u tnaqqis ta' l-attivitajiet ta' delta wieħed meta għandek 50% ta' kwittanza ja problema bannek imma forsi regolatorju jrid jgħid kollox qed jaħdem tajjeb għandek return fuq kwittanza imma aħjar taqta dal-bank għaliex eh, rajna xinħola qabel. Ja, kwistjoni ta' żliet ġifiri. Hemm volum bizzejiet fejn innaqsu affarijiet oħrajn barra s-self reklami reali ritorna kwittanza u għal unika prinċipju Għana rridu dawn il-banek kollha taħt l-istess eh, saqaf imma din hija kompletament differenti. Indi suspett li risposta tqajjem iktar mistoqsijiet. Wolf? Mistoqsija li sur Dragon, inti kont kritiku ħafna u għatli ħafna banek bħal dawk Zwizzeri. Rridu jmarru li lin CID erba ħafna drabi dan jista' jfisser żieda l-isfel, ma nix ma jkunx zida l-fuq. ħat ma tkellem dwar li għanna sorvizitni għal s-sittur tal sigurazzjoni u banek u l-assikurazzjoni r-rezzjoni tal-banek ikunu affettwati minn dan. Kif dan jaħdem? Għaliex naħseb ikun żball jekk ma jkollniex rabta bejn l-assigurazzjoni tul banek Mistaqsija kienet il-lista. Il-professur ma nafx, jirrispondi li minn irrit. Pascal l-ewel għal-ħodar. Mistaqsi ta' Pascal l-ewel. Mistaqsija l-Senjura Borsch. L-ewel pass fil-valutazzjoni tal-riskju. U li kollok stampa ċara tal-riskju. Il-modelli użati mill-banek jużaw li ġib ta' probabilità. Juma li ġit normali, kif definiti. Il-mod kif is-swieq finanzjari jopera huwa kompletament differenti. Nistanni kwota direttur ta' Golden Texas fil-2008 u nistaw naraw affarijiet ta' il-liġla probabilità daw l-affarijiet mus suppost ġraw. daw la fejt mus suppożġraw, hemm divergenza kbira. Differenzi kbar. Banek kienu qed jimxu b'mod impossibbli f'sens ta' ta' Modelli interni mhumiex tajbin bizzejiet. Tista' tħares l affet pal rating imma dawn il-modelli mhumiex validi. Jekk inti kont tkun f'postna CRD bas xirdu nagħmlu sabiex niżguraw illi il-bażi tkun b'saħħitha bizzejiet. E li tajn il-supervizuri, tajn il-leġizlaturi xabiex jifalutaw ta' riskju Grazie. Time for people to come back on those whilst we're teorija ta' probabilità jina li jemsibt li il-financial finanzjarja ġiċċu bċertu mod u għadda santi kollok rizultati għabel ma tistennijom din hija xi ħaġa li hija magħrufa sew fl-elettronika u jiena qed nistenna li xi ħadd jagħmel xi ħaġa Issa għanna risposti għal domandi ta' Sur Klintz u Pascal. Eh, min, ser, rispondi jena Tajjeb, mm. ma nafx xtajjeb minn kollok situazzjoni fenomenu ta' dak it-tip li kena fil-banek Svizzeri jisu għandek limitu tal-veloċità, iktar ma jkollok eh, limitu għoli, iktar ikun perikolus. U jekk il-karozzi jisu u biss 20 km fissija mhux daqshekk perikolus. Kif għalli sur Bernard, il ratio ta' kwartier 1 jiffettwa biss parti mill-assi tal-banek u aħna kritiċi ta' dan il-fattur. Dan ma jħux in konsiderazzjoni li r riskju tal-assi għandek kull tip ta' assi li m'għandhomx l-ebda pis ta' riskju. Iżda aħna lkoll nafu li jinkludu riskju kbir ħafna pereżempju tista' saqsi li jkun hemm quarter 21% ma' si oħrajn li jkunu għaxar darbiet iktar u dawn jistgħu waslu għal telf iżda m'għandhom l-ebda pista riskju. Għal destan din ma taħdimx is-sitwazzjoni. kontrarju għal dak li qalu l kollegi jiena favur ta' introduzzjoni ta' xi tip ta' uh, leverage ratio jekk ma tallimna xejn dawn l-aħħar sentejn. U għawek mhux qed nitkellem dwar regolaturi u, ba, uh, u banek, naħseb li regolaturi wkoll jridu jitalmu, jridu jisiru iktar orrif matul is-snin. Riski kbar kienu maħbija ċertu banek li ma jiġux koperti mill-quarter resets u dan jħodni lura għal punt ta' qabel. Per eżempju, l-banek Italjani għandhom rating ta' riskju zero. Iżda jekk ħadd iktar mill-pli fil-Bank Ċentrali qed jixtrihom hemmhekk għandek problema kbira. Claudia tixtieq titkellem ukoll. Iva, grazzi nista' ngħid nofs sentenza dwar is-solvenza tnejn ir-rapport li aħna li nsemmejt fil-fatt fi studju iktar kmieni li, li ktibni iktar kmieni għal-Ministerju tkellem dwar is-solvenza tnejn u mekkaniżmu simili taħt regolamentazzjoni bankarju proċikliċità u l-qafas regolatorju il mekanizmu simili ħafna tiegħu għal f'solvenza tnejn, ġifieri meta nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' proċikliċità fir-regolamentazzjonijiet bankarji rridu nqisu dak li huwa simili ta' solvenza tnejn u taħt ir-regolamentazzjoni tal-assikurazzjoni. U f'dan ir-rigward għanna nqisu daw żewġ affarijiet mod simultanju l-assigurazzjoni u l-banek qed jagħmlu affarijiet mod differenti u dan irridu nqisuh ukoll. Iżda nixtieq nkun iktar speċifika dwar it-ħassib eh, serju li għandi fil-rigward tal-modelli tal-riskju. Minix qed ngħid li smajt li il- modelli bankari mi għamx tajbin jew għax jien ħsibt li dawn mi għamx tajbin, le, jima konċet nejtek, ir-risk models tal-banek huma tajbin għall-lan li tagħhom. Qegħdin hemm biex jinformaw il-bank dwar il-profil ta' riskju u naħseb allura għandhom ehm, rwol importanti ħafna għall bank innifsu u l-bank għandu jkun jaf eżattament x'inhu l-inċentiv għalih. Nixtieq ngħidu għadan. Intom semmejtu li din il-sitwazzjoni tal-kriżi eh, huma avvenimenti rari ħafna u Ġeneralment il-bank ma jkollux informazzjoni fuq kriżi simili, sitwazzjonijiet simili ta' kriżi, ġifieri kif nistgħu imbassru f'ċertu mod. Għalissa ċertu punt dan huwa eżerċizzju ta' tbassir. Kemm jista' jkun tajjeb dan it-tbassir? dan huwa skont, eh, dan isir skont l-informazzjoni li konna. U għandi dokument mill-Bank of England li jitkellem dwar eh, eh, il-loans tal-banek dan huwa model iktar empiriku li għandu capital ratios ħafna iktar għalin li qegħdin hemm biex jagħmlu buffer għal dawn ir-riski. Issa t-tieni punt um, ir-rabtiet bejn l-assi u l-cross banks din hija xi ħaġa li l-mudell ma jedux in konsiderazzjoni u t-tielet u naħseb dan huwa punt importanti ħafna ir-rabta bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji din dan ġana fuħu nafuħu kol mid-data taliba li il-sistemi bankarji huma konnessi ħafna din it-tip ta' informazzjoni eh, bank individwali ma individwali m'għandux u naħseb li l lanqas ma għandu. Aħna spess ma jkunniex din tip ta' informazzjoni. Allura parti importanti ħafna minn din l-istampa fir rigward ta' riskju sistemiku tista' anke ma tiġix inkluża fil-modelli tar-riskju dan mhumiex għaliex il-modelli mihomx tajbin eh, eh, u ma tajbin għall-lan ehm, li ġew infasla. Si je peux compléter sur la question Nixtieq nżid xi ħaġa imma l-kwistjoni tal-valur tal-aspetti tar-riskju. Nixtieq nibda billi nirrakkonta xi ħaġa nies jitkellmu dwar il-swieq ta' kummerċjali u l-valuri kollha friski partikolarment dawn il-valuri, dawn ir-riski, dawn il-modelli għandhom valur, għandhom għan. Iżda il-modelli intużati fi żmien, x'inhu l-modelli intużati fi żmien ta' kriżi? Dan huwa l-punt ewlieni u mbagħad fi swieq kummerċjali n-nies jgħidu u tkellmu dwar ipotezi statistika. Iżda sitwazzjoni hija din li hemm biża u reba u allura dan ma jsegwix id-distribuzzjoni normali din il-kelma għall flus ma meta jkun hemm kriżi imorru fuq il-computer se jiċċekkjaw l-affarijiet, jiċċekkjaw kollox, però Eh, it tinħoloq problema wara dan jekk kulħadd jagħmel dan fl-istess ħin. Dan il-metodu kif qalet is-sinjura Bo, dan huwa metodu li wassal għal dawn il dawn il triple ratings u derivatives li sfaxxaw Kien hemm mudelli ta' korrelazzjoni, rating agencies daħlu wkoll fix-xena u l-istess mudell u intużat f'Basel tlieta, ġifieri jekk ikollok l-istess mudelli jkollok l-istess konsegwenzi. Kwistjoni oħra jgħal rridu naħsbu dwar l-ewwel passi li nanalizzaw dak li qed isseħħ. Iżda t-tieni ħaġa hija li jkollna sistema ta' leverage sempliċi li tippermettilek tkun taf x'qed tagħmel u li l-affarijiet mhux se jiddiġeneraw u jekk ikun hemm rabta bejn il-fondi tiegħek ta' ekwita u r riski li jittieħdu dan il-leverage mhijiex biżżejjed għaliex Dan kif intqal minn ħand ħafna nies diġà huwa importanti li s-supervisur ikun jista' jitkellem ma' bank u janalizza r-riski u mbagħad jiskopri jekk ir-riski eh, u miex minnhom jew le u biex fl-aħħar ikollok mudell li jkun tajjeb u għallaqstant inti tpoġġi l leverage model tuża leverage model u ta sigura li jkollok metodu ta' segwitu tajjeb biżżejjed. Għaliex jekk inti taħdem bil-kontra, dan mhux il-mod ta' kif tista' timxil qudiem għaliex mhux ser jgħinek din is-sitwazzjoni ta' kriżi. Dominik tixtieq titkellem? Iva, ma nafx kif imtek sewwa iżda is-sistema li inti qed tiddiskrivi tidher is-sistema li tiżisti fl-Istati Uniti leverage ratio li ma permettiċ li l-krizi li tiġi evitata. Għalla stant jiena naqbel miegħek fis-sens li riski f f'sitwazzjoni ta' kriżi ma jistawx jiġu ntużati biex nirregolaw l-affarijiet iżda li tagħmel huwa li tgħin is-superviżuri u l-banek li jagħmlu monitoraġġ tal-livell tar-riskju. Fil-qosor ħafna jiena naqbel miegħek il-risk weight jfissru li ser nibdew bil-leverage li għandu jkun sempliċi u effiċenti u mbagħad f'żieda ma' dan ikonna sistema li tqis ir-riskju li tippermetti eh, xaġa simili għal Basel wieħed għal Basel wieħed kellu nuqasijiet, kellna ħafna leverage dak iż-żmien. Aħna limitajna l-leverage, anzi, iżda mbagħad il-banek rridu iżidu l ekwita tagħhom u użaw dan il-leverage għal dan il-għan. Ised ngħidu li rridu nagħmlu l-kontra. Irridu nibdew bil-leverage il-Banek Ewropej li kellhom 40 jew 60 fil-mija. Aħna nafu x'kien ir-riżultat. U bażet li ta' jista' jkun l-aħjar mudell billi ngħidu ejjew nibdew billi nilimitaw riski konsiderevoli u dan jagħmel sens. Umbagħad nippermettu lil dawn is-superviżuri biex jagħmlu xogħolhom u jagħmlu supervizjoni. Dan l aspetti ta' supervizjoni huwa ferm importanti. u mbagħad l-aspetti tar-riskju jkunu loġiċi. Irridu nagħmlu eżattament dan biex naraw jekk ir-riskju biex tajbin jew le. Bażet li ta' sa' erba' iva, iżda rridu nagħmlu bidla fil-priorità, nibdlu l-prioritajiet biex ma nispiċċaw bis-sitwazzjoni ta' bażel wieħed. Qed naħseb li Andrej jixtieq jitkellem, iva, grazzi. Jiena nifhem li hemm ħafna għatija lejn il leverage ratio jien ma xtaqx noqt nitkellem kontrija jiena nappoġġa leverage ratios bħala għodda importanti ħafna iżda nixtieq nsemmi ċertu punti. L-ewwel net leverage ratio bħala nuqqas kbir ħafna meta inti tasal għal sitwazzjoni fejn ir-riski qegħdin jiżdiedu u l-banek qegħdin jersqu u il sitwazzjoni tal-banek qed tiddeterjora u ta' għal banek għall managers tal-banek li jihdu ktar riskju. Ġifiri irridu naddu minn eh, assi ta' riskju għoli għal dawk baxxa għal dawk għoli, il-banek ġifiri jistaw jiksbu iktar tħul u dan joħloq mm, konċentrazzjoni ta' riskju kbir ħafna fil-bank partikolari. It-tieni punt l-idea li jista' jkun hemm miżuri sempliċi li jippermettu li nevitaw il-kriżi Fl-opinjoni tiegħi hija sempliċi ħafna, miżuri sempliċi sfortunatament fir rigward tal-fantazija eh, ta' innovazzjoni eh, finanzjarja tista' problemi tekolok per eżempju rekwizit u mbagħad eh, ikollok innovazzjoni f'teacher wara li tagħmel tmur kontra dan ir-rekwiżit sempliċi. Għal daqstan dak li huwa importanti ħafna li superviżuri jistgħu jitru u jiraw Eh, il-mod ta' kif saru l-ewwel miżuri tar-riskju. Inti għandek bżonn il-leverage ratio bħala miżura ġenerali za trid ukoll kapaċità ta' supervisuri biex jifmu kif eh, inhuma il-miżuri eh, ta' riskju tal-banek u jaraw il-capital requirement jekk ikun hemm wisq riskju. Kif qalu s-sinra Bokus Sur Filippuna per eżempju, fir rigward tal-istress test, aħna rajna ħafna modelli li huma komplessi ħafna u kienem ħafna equations, dawn jaħdmu tajjeb ħafna f'kondizjonijiet normali. Meta inti tidħol f'ambjent ekonomiku eh, problematiku dawn iwaslu għal relazzjonijiet estremi. Hemm differenzi fir rigward tal-modelli u meta tixukhom dawn jirreġixxu b'mod differenti ħafna u estrel U hemm modelli oħrajn li ma għat, ġifiri li ħafna informazzjoni li jkollok bħala supervisur naħseb di l-informazzjoni ma tiġ tintilef. U irrit ikonna il-livelli kollha f'posthom issa l-aħħar punt fuq il-kwistjoni tal- eh, cross-reading solvenza 2 u CRD 4 din hija kwistjoni ċertament importanti aħna diġà għandna ċertu waqsma li Aħna fuq aħdimna mal-Komitat Konġunt u il-miżuri ta' kapital ta' konsolidazzjoni ta' direttiva ta' konglomerat u koll definizjoni ta' kapital fi żewġ setturi affermi importanti kruċali irridu li din seħ fi żewġ setturi biex nefetaw li kunem circumvention tal uh, eh, CRD erba permessa setturi oħrajn. Grazzi. Il-Viki, lesta. Għandi ħafna mistoqsijiet differenti għal persuni differenti l-ewwel net għal uh, sur Emea. Jiena naqbel ma' ħafna minn dak li qed imma xtaqt eh, naqbad ma' punt speċifiku u ma xtiex li SRB u li BA jkunu għadin jgħidu żewġ affarijiet differenti il-sur Trixxeda l-għoddu meta tkellem fuq li SRB qal illi l-istati membri jridu jkunu kapaċi illi jissekkaw il-settings tal-leverage eh, eh, aktar mill hemm provduti fil-leġizlazzjoni ekonomika f'waqtu u għabbażi tal-kondizjonijiet ekonomiċi l-istess punt tqajjem ukoll fir-rapport ta' tal-Rozier illi aħna rridu morru lil hemm lem mill-livelli. Il-rilax eh, tal-buffer Eh, jista' jkun diffiċli biex wieħed jagħmlu meta jkun hemm kriżi. Kiena nixtieq li li SRB u l-IBA jiġu lura u jgħiduna huma l miżuri barra dawk tal-buffers tal-kapital ġifiri mill jkollna pajjiż li jgħid li għandna aktar bżonn kapital fl-Irlanda per eżempju kien hemm bżonn ta' piżijiet aktar għal riskju qabel ma nataw il-selfa għal proprjetà Mela, xi kriterji hemm bżonn għandna din l-armonizzazzjoni massima, speċjalment għal jiena tħassibni di minħabba e, l-pajjiżi ma jistgħux jiġġestjonaw tajjeb ir-riskju tagħha. Asarben issa dan il-bank huwa bank importanti ħafna f'partijiet tal-Ewropa minna li jentom tieni l-ikbar eh, bank ta' self fil-Ewropa tal-Vant. Jiena nirringrazzjak tal-li qiegħed hawnhekk meta wara l-aħbar eh, diffiċli kien hemm il-bieraħ. Eh, jiena eh, ħassejt eh, il-passjoni eh, tijak eh, eh, lejn il-self għal-kumpaniji zar nifem li jinti u kol għandek finanzi mill covered bonds sepp li jem bżon ta' aktar trasparenza għal dawn il-covered bonds Inti u kol semmejt illi għajan implementaw il bazil il 3 u CRD 4. Il-tim tijak il-ġimma l-oħra stess ġi tlobni biex ikun hemm mill-artiklu 79 dawn eh, il-garanziji eh, cross guarantees eh, illi inti għandek. Dan tisa' inti tiġbed minnhom biex tappoġġa telf ieħor, inti stajt kieku tiġbed dak flus biex inti tilqa il-telf illi kien hemm pereżempju fl-Ungerija u fir-Rumanija, inti stajt għamilta din anka bħala kumpanija mingħajr ma tispiċċa fallut kieku ma jkollokx bizzejet kapital dak huwa il-punt ewlieni. Mis-sena noqgħod nidħol fuq il-ratio tal-leverage għandna bżonn iż-żewġ odda, għandna bżonnhom it-tnej. Eh, xtaqt nitkellem dwar l-ekonomija reali, l-utenti tal-ekonomija reali. nitkellem dwar self l-ekonomija reali, għaxġan u importanti għat kabbir. Tista' tipproponi mod faċli kif wieħed jista' jitratta il- differenzi li hemm bejn mm, eh, l-MEA u CRD, aħna edna li ma ridux eh, nippenalizzaw iż żejet il-kumpaniji fl-ekonomija reali, hemm mod aktar adattat ta' kif wieħed jista' jkejjel is-CBA. It-tieni, kulħadd jifhem li l-ispejjeż biex eh, tissellef kienu baxxi wisqa, irħas wisq, imma xi ħaġa ma li inti qed illi l-punti, mita punti baxxi aktar u jisarfu f'ħafna flus. X'kussanijiet oħra irridu nħarsu lejhom barra l-ispejjeż eh, marbuta ma' self. Kien hemm xi kollega li daħaq bija meta eh, tkellimna dwar da eh, il-modell u għed komplikat tal-rekwiziti tal-kapital u l-ammont ta' self. Nixxieq nifhem kif inti u uh, min qed isellef il-flus kontu trattati f'din il-konsultazzjoni kontu involuti fil-konsultazzjoni tal-Komissjoni qabel ma ħarġu b'dawn il-proposti. Grazzi. I think that's a round of questions. Naħseb illi Dawk huma mistoqsijiet li aħjar li nirrisponduhom immedjatament. Andrea, inti l-ewwel u mbagħad naddu għal uh, l-Estabank. Din hija kwestjoni komplessa ħafna u ħanipprova nkun veloċi kemm jista' jkun. Hija kwestjoni irrelevanti eh, jiena sfortunatament ma konċaw dal-ħodu ma jiena naqbel ma dak illi Eh, li għaluwa minn rixna t-sinjal li huwa eh, għetnej ħaġa differenti. Bħala supervizur, int għandek bżon il-flessibilta biex iżid din il dawn il-buffers u taġġusta il-rekwiziti skont il-riski illi għandek fl-ekonomija u f'banek speċifiċi. Illi mux qed nara huwa il-konflitt ta' dawn il-konċetti differenti b'din l-idea tal-single rule book u l-massimizzazzjoni l-Italja, per eżempju, ikollok regola unika ta' kif inti tapplika dan l-odda ta' rekwizit tal-kapital għal kull bank. Imma għandek il-flessibilta pala supervizur li żżid il rekwiziti jekk dak il-bank huwa riskjus li tikollok huwa konsistenza bejn il-banek l-istess anka bejn pajjiż differenti ti kollok il-flessibilità għal pajjiż partikolari illi għandha xi eh, buzziqa fil-proprjetà eh, eh, u ikollok affarijiet differenti jekk ma jkunx hemm l-istess problema f'pajjiż ieħor marbuta mal-self fuq il-proprjetà. Dik il-konsistenza konsistenza. Iġifiri, għandek bżonn il-flessibilità imma għandek bżonn għafas komuni fuq livell Ewropew biex kun tista' teżerċitaha. Ma naħsibx li wasanna sa dak il-punt fil- um, fil-rigward tal- uh, strumenti makro prudenzjali għat ridu nisperimentaw huwa qasam ġdid Eh, ġiet introdotta eh, din il-kunċett tal-buffers eh, li ħat indirizzawa fil-kunsellu anka intom, anka fil-rigward tal-propieta, il-flessibilta f-CRD4 forsi baqa' aktar oqsma Eh, illi fihom ma tirridu nesperimentaw ukoll u jkollna proċess illi biħa nkunu nistgħu ndaħlu dawn miżuri fil-leġiżlazzjoni meta dawn ikunu meħtieġa. Grazzi ħafna. Andres. Għandek raġun li għamilna il- eh, li għamilna il-bira ma eh, ma tlifniex kapital bih. Kiku waqajna taħt il-ratio, kiku kien ikonna iva nerġaw nibnu il-kapital. Dan huwa għaftajim kontrattwali u aħna inħossu illi huwa aktar b'saħħtu milli huwa fil-kumpaniji li għandhom azzjonisti. azzjonisti kena eċċezzjonijiet fi rigward ta' l-SMEs jekk inbidlu il-rata, il-deposit, il-runoff rate, eh, dan ħajjen biex aħna nkunu nistaw eh, nselfu lil pajjiżi żaru il-kumpaniji żaru medji. Dwar il-leverage, eh, ma nafx jekk għat ħsibtux li tbidluħda da dawruħa tgħidu l-banek illi intom tridu t-gwadanjawa din il-leverage iktar mi baxxa e iktar musa jkun il-kapital ta' kwalità e, quality one capital illi ifisser illi il-banek iridu jigwadanjaw il-kapacità tagħhom li jinvestu fil-kummerċ eh, u eh, fil-prodotti li bihom jagħmlu l-flus. Jiena veru joġobni dan eh, minn issa noqgħod nimponi rrida tiegħi fuqkom imma naħseb li huwa għodda intelligenti. Naħseb inti tista' dak ukoll fil riżoluzzjoni ta' kriżi. Richard, għandek xi punti tixtieq tagħmel? Viki mm, għamlet tliet mistoqsijiet u jena nprova rispondi għom kolla l-ewwel wahda ma fijiex soluzzjoni faċli għal eh, l-relazzjoni li hemm bej eh, bejnhom għandu ikunem il-possibilità li kwalinkwa tranzazzjoni li t-benifika minn eh, eżenzjoni eh, mandiċ tiġi ittrattata b'mod ta' diskriminatorju taħt is-CRD 4 dan ifisser li l-ekwivalenti il-kapital għandu jiġi ikun ekwivalenti tal-exposure tas-self. Eh, għaluli li dini xaġa li s-sistema tosa diffiċli li taċċetta. Eh, jiena nireferi u wkoll id-double counting. Eh, dawn huma bażijiet eh, illi mhumiex korretti fis-CDR4. Umbat aspett ieħor huwa illi CRD4 kwalinkwa derivattiva għandu l-status It-tieni mistoqsija kienet dwar l-ispejjeż marbuta mas-self u jekk hemmx aspetti oħra illi eh, jikkonċernawna. Jiena ma jimpurtanix kemm huma l-punti bażiċi imma eh, il-ritorn li hemm fil-kalkolu. E, jekk wieħed irid eh, jonfo aktar biex jissellef, allura dan ħaj kollu impata illi ħatkun ħafna aktar diffiċli biex wieħed jinvesti jekk il-flus qed iqumu aktar l-EMF ippubblika pubblikazzjoni interessanti illi għal il-total factor tal-produttività fil-Istati Uniti u fil-Kanada huwa affettwat bil-ispejjeż eh, aktar olja ta' biex wieħed jissellef. Aktar ma jkunu oljin dawn aktar Eh, anqas ikunu lażliet ta' investiment. Iġifiri deċiżjonijiet dwar investiment musa jkunu eh, tajbin minħabba il-żieda fl-ispejjeż biex wieħed jissellef. Eh, aħna nifmu li l-ispejjeż iridu jolow, imma nispera li il-poplu jifhem illi il-riskju sistemiku ma kienx u mhuwiex se jkun eh, eh, maħluq mill-utenti aħħari. it tillet mistoqsija, kif se jkun l-impatt fuq il-konsultazzjoni? Jiena eh, ħankun qed nipparteċipa f'avveniment il-Kummissjoni eh, eh, fil-fatt femitna meta aħna spjegajna l pozizjoni tagħna imma naħseb illi dan huwa sintomu tal-banek il-kbar u reputazzjoni ħażina illi issa hemm minħabba anka il-lobbying illi qegħdin jagħmlu fi Bruxelles. U ma konix soddisfatti ħafna bil-konsultazzjonijiet illi. We still got three, four rounds of questions, so Għanna erba rounds ta' mistoqsijiet oħra. Eh, Otmar, inti imsek. Sinjuri, l-ewwel nett nirringrazzjakom tal-li intom ġejtu hawnhekk u biex kellmuna illum. Wara l-ewwel round ta' mistoqsijiet mm, e, issa qed inħoss illi dak illi e, e, tkellimna dwaru dan l-aħħar kien fil-fatt il-bażi ta' konsensus. il-CRD4 kienu kontroversjali missa l-affarijiet imbidlu wara l-ewwel round ta' diskussjonijiet u issa qegħdin ngħidu illi iva għandna bżonna din eh, hija maħtieġa imma irridu nirranġawha f'ċertu postijiet. Issa qed eh, nisimgħu affarijiet differenti wkoll t nisimgħu dwar li għanna bżon konkludu il-proċess leġislattiv u li din titħol fis-seħ fil-2013. Dan ġi deċiż fil-G20 u fil-Kumitat ta' Basel. Uh, issa għedin nisimaw kol dwar il-tiġa li konna xie esperent esperimentazzjoni u li ninkorporaw l-affarijiet fil-leġizlazzjoni. L-affarijiet però huma vagi għalija meta wieħed iqis illi e, għanna din is-sitwazzjoni qudiemna u għalhekk issa għandi din il-mistoqsija. Il-kellima taw l-impressjoni fil-preżentazzjonijiet tagħhom illi l-affarijiet huma differenti illi il-self sar iktar eh, hemm iktar space marbuta miegħu. U nixtieq inkun naf jekk l-abbozz tal-Kummissjoni għandu il-valur biss f'perjodu ta' kriżi Ġifiri l-affarijiet qed infasluhom biss għal żmien ta' kriżi jew mhumiex biss infaslin għal kriżi. Nixtieq inkun naf jekk l-abbozz huwiex se jkun utli għal perjodi fejn ma jkunniex kriżi illi eh, huwa uh, suppost il-perjodu normali. It-tieni mistoqsija, u di tiġa semmi din il-ħaġa. il-buffers tal-kapital. Smajna dwar il-ħtieġa il-ħtiġijiet nazzjonali u dak li qed nippruvaw nagħmlu biex na ikonna suq waħdini. Kemm għandna bżonn flessibilta, kemm jista' jkollna flessibilta mingħajr ma napoġġaw id-distorzjoni tal-kompetizzjoni u mingħajr ma nillimitaw il-kapaċità ta' attivitajiet transkonfinali. Ma nistawx ma jistax ikollna eh, eh, ratios għal kapital differenti fil-pajjiżi differenti jew inkella ratios differenti fl-istess eh, pajjiż. Iġifieri, eh, inkella anka ikollok jista' jkun ratios differenti fiħdan l-istess kumpanija mħabba li tkun qed topera b'mod transkonfinali. Mbagħad Astur Raven għandi wkoll mistoqsija aħna smajna bix-xewqa illi meta dan e, ix-xogħol ikun les ikonna e, Basil 3 u CRD 4. Se jkollna dan ir-regoli kollha sa Lulju tal-2012 għax fl ulju tal-2012 hemm id-data ta' skadenza illi suppost irridu niddeċidu dwara biex din tidħol fis-seħ sa Jannar tal-2013 taqbel mal-153 proposta tal-Komissjoni jew taħsbu li dawn huma wesqa. Taħsbu li għandna naħdmu b'mod parallel u li jkun hemm aktar involviment eh, ta' dialogu Jo għana nilmetaw l-affarijiet biss li BA. U eh, l-aħħar punt tiegħi għandu x'jaqsam mal-waiting l-ONET eh, tal-bonds tal-gvern. Jiena interessat fil-proposta ta' Sinjura Boh. U smajna u kol dwar il-waiting uh, uh, negativ. Kif uh, jistaw l mis, per eżempju, jakwistaw AAA, rating ta' AAA, kif nistaw niġeneraw l-ugwaljanza bejn l-latturi l-gbar u l z zzar? il-kompanija eh, il kompanija żgħar għandhom problemi biex jkollhom aċċess għal fondi. ħafna drabi huma il-kumpaniji l-kbar li jkollhom aktar riski moħbija u kif nistgħu nibdlu l-affarijiet eh, eh, nibdlu il-ratio jew il-kapital u jkollna sistema aktar konnessa. Ma nix bżon aktar għanna proposti. Who wants to go first? Min jistri jibda? Dominik? Iva. Aħna pala bank bir. Għatma ħadna l-abbozz tal-Komissjoni pala indikattiv, specialment għal-ikwar tal-kapital il-supervisor kapitali li kienu għet jaħdmu fuq dan għazmentri, twil, xolom jafuħ, jafu xet jamlu. Dettalji zaħr li għat l-intiġu eżaminati, imma id-dini ħagġa rridu napplikaw ma nabda problema b'dan. Fuq aspetti ta' likwidita, Nitkellimt fuq il-rizervi, il-Komissjoni kellha riservi wkoll għaliex rridu perjodu ta' osservazzjoni. Fuq buffers ċikliċi, naħseb illi iż-żewġ affarijiet għandhom isiru b'mod parallel. Il-Kummissjoni għabbażi ta' dak li ridna u għal-kontrarju tal-ftejn Basel il-leverage ratio daħal fazi ta' implementazzjoni issa li qed nismu il-kol titkellmu jidher illi rejxaw u aktar importanti għal uħut minnkom. Iktar importanti mill-pilastru liħor, u jek dan u għal-kas, mela l-lura u għazin illi dnalqu il-fazi ta' valutazzjoni, għalix ma jistax forsi jkollna valutazzjoni ġusta qabel ma naraw x'e jiġri meta l-affarijiet jiġu implementati. Euh, non, enfin, j'ai indiqué précédemment. Mela. Precedentement, tat illi din l-odda ma ħadmitx tajjeb fl-Stati Uniti u fil-Kanada, daw kienu żewġ pajjiżi li implementawa. Ma mnilċej biex waqfet il-kriżi u naħseb illi jista' jkun hemm differenza hawnhekk bejni u tjeri. Imma għodda li tista' tkun utli għas superviżuri u turi xejriet waħda mill-għodda li nistgħu nużaw. Ma naħseb li għandna nżommu mal eh, l approċċ bada fariski u komplu anka nittessjaw l-approċ li jivġiġ Claudia. Staqt fil-qosor li kommenta dwar it-tlet mistoqsijiet tiegħek. Konna qed nitkellmu qed nitkellmu dwar situazzjoni ta' kriżi għax l-idea hi li jkollna qafas regolatorju inaqqas ir-riskju ta' kriżi. Kriżi mhux ħaġa żoġena li qed isseħħ imma hija xaħġa li nkalkula waqt f-smin tranquil. Fuq flessibilità, kemm hemm bżonn flessibilità, naħseb l-importanti ħafna li jkollna setta regoli marbuta ma' xi klassifikat bħala kwittanza, eċetera, eċetera, ma naħseb ukoll illi jissemma illi għandna bżonn xi flessibilità sabiex impattu għal eh, ċertu bżiża f'ċertu setturi tas-suq u għal daqstant iħtieġa li mmorru li lin minn standards minimi. X'risk rate għal bonds eh, tal-gvern esprimejt is-simpatija tiegħi għal leverage ratio u risposta hija li ktaħġa sempliċi għaliex investiment fil-bonds governattivi jgħidu jkun appoġġati mill-kwittanza. Pal-kol investimenti ieħor tal-banek jien ma nistax intik numru, ovvjament, għal risk rates mus ma nistax intik numru. Grazzi. Yes. Iva. Probabilment u għawis start l-noqdu nitlu f'tibdil serju issa. Fuq l-intrapriżi zaru medji din hija problema tista' tiġi solvuta faċilment. Grazzi għal żewġ tibdil tekniċi fejn nibdlu jew intejbu il-fattur ta' korrelazzjoni għal corporate turnover li eh, wassal għal 100 miljon, għasab tkun ħaġa tajba din, u li nintroduċu kol kif ġara f'Bazil 2, f'Bazil 3 ndaħlu fattur għabbazi ta' retail ending portfolio u naħseb l biżejjed informazzjoni disponibbli li turina li dan jista' jsir fil-mod manjira li jirrifletti il-komponent ta' riskju ta' retail loan portfolio u l-aħħar ħaġa tkun il-intejbu xiftit il-likwidità il-liquidity ratio għal dan is-settur. Fil-preżent, Rejċa għal semidu pozizjoni ta' 75% dan ma jirriflettix il realita ħafna minn daw il depositi u ma ħafna aktar stabbli u tnaqqis ta' dan għal 25% jew iktar jgħin bil-bosta. Dak l-ewwel punt. Naħseb jista' jkun hemm fattur li jaqat imma dan jista' jkun komplikata l-ratio tal-leverage hemm eh, provviċari li leverage ratio għaddi tal-tini pilastru u għandu jibqa' U dan joħloq problemi sostanzjali u hija qed nitkellmu fuq ratio superfiċjali. Il-risk rated asset hija sostanzjalment aktar profonda u teknikament aħjar. Xtaqt imur lura għal punt fejn jekk rridu nagħtu inċentiv l-industrija bankarja fl-Ewropa sabiex jiselfu l-ekonomija reali u id-dawar l-leverage ratio bil-maqlupu tajt l-banek intom tridu eh, ta' staw il-negozju kom kommerċali u l-holding bonds ta' u strumenti oħrajn permezz ta' self l-ekonomija reali. Iġveri aktar kemm is-selfu l-ekonomija reali, iktar nipermetulkom iżżidu xi ħaġa fuq net. Imma mhux se nippermetulkom aktar għaliex imbagħad ikollkom quartier one ratio ta' 89%. Antukom ratio ta' 25% jekk dan huwa 15% tal-balance sheet u l-bqija huwa sigurtajiet ta' kull inkwa tip Jiena naħseb illi tajjeb illi naħsbu dwar dan. Fuq serf għal SMEs, daffariet huma sempliċi u tekniċi l-parti l-oħra qed nitkellmu fuq biċċa xogħol. E komplikata u żgur li kulħadd għandu plini differenti dwarha. Okay, Richard, I think. Richard, rrit intervjeni? Iva, jena naqbel bil-bosta mal-osservazzjoni tal-bqija tal-panel. Is-sur Kares nasab kienet jistaqsi li li jasib xil-komis il-xogħol tal-Komissjoni ċimbidel nasab li li jurew l-esperti fil-settur tal-banku li possibli tikseb laqwa riżultat permezz ta' diskussjoni sensibli skont il-kalkoli u l-ideat. Jidispeċini li maħdaħ l dibattitu ma' sarx qabel il-proġett CRD erba, qabel wasalna fej wasanna fuq CRD erba. Yes, thank you. Iva, grazzi. L-ewel net għan iprofa nispiega ma rridx niftijem ħażin fuq il-kwistjoni tal-flessibilità nazzjonali jew fuq esperimentazzjoni f istrumenti l-ġodda. l punt mhuwiex fej regolament u direttiva għandhom jimmiraw għal uniformità massima fuq dan naqbel miegħek. Il-puntu li fuq ċertu għodda hu il-buffers ċekliċi li naħseb li huma hija l-ewwel għodda makroekonomika li tiġi introdotta u hija bżonn juża. Għandek strument individwali li definix il-ġizlazzjoni, u mat il-mod kif dan jiġi attivat u għabbażat fuq ċertu parametri pal kapital kreditu aktar mis-soltu u l-lini gwida jintaqaw mill-ISRB. L-ISRB e tagħti lini gwida u mbagħad ikun hemm reviżjoni ex fuq kull pajjiż attiva dawn il-buffer sabiex jinżgura li jkun hemm konsistenza l-ewwel Għalla stand għandek strument li f'ċertu leġiżlazzjoni huwa bbażat fuq regola individwali l-istess għal kull stat membru u mbagħad ikollok livelli differenti ta' flessibilità stati membri sabiex jattivaw dan għaliex iċ-ċiklu se jkun differenti f'pajjiż meta paragunat ma' ieħor imma għandek mekkaniżmu li jiżgura li ma jkunx hemm inkonsistenzi bejn pajjiż u ieħor. Jista' jkollok ukoll strumenti oħrajn u l-mod kif il-Kommissjoni eh, tiddiskrivi l-affarijiet fil-proposta u l-introduzzjoni ta' strumenti makro-kredenzjali u fej pajjiż regolatorja għasab li jemtieġa li jolli rekwiziti f'pajis irrit jgħaddim il-kommissjoni u ikollu permess fuq dan dinja possibilta. Pero nishtiq li ġala darba dan isir għal pajis nivverifikaw ħanaraw għan bżonn l-istess strument kullimkien. Mbagħad ikun ir wol tal-leġislatur sabiex jaraw dan u ix bżonn jus jew le, il-leġizzjoni bżonn jus jew le, ma rridu niżguraw i li jkun hemm konsistenza kullimkien. Fon mistoqsija tiegħek dwar il-proposta tal-IBA hija ħaġa li aħna stennejna, new nilqgħu feħ u sirna nafu li ma nistax nikkonsultaw pubblikament qabel ma titles ta' leġislazzjoni, xaġa li nifimma minn perspettiva legali din l-opinjoni ta' servizzi legali tal-Kommissjoni, ma dan ifisser li nibdew naħdmu ġala darba l-leġislazzjoni tkun spiċċat eh, naraw li nix bizzet ħin. Tajjeb li nkunu impenjati bisħiħ fid-dibattitu tagħna, aħna nifmu x'qed tagħmlu intom bit-test leġislattiv intom il l-Kunsill sabiex nkunu nistgħu nadattaw l-abbozzar tagħna tal-standards skont id-dibattitu li għaddej madwar din il-mejda u jiena dan id-dialogu naħseb li huwa dialogu importanti għall-aħħar. L-periodu ta' osservazzjoni huwa kruċjali fuq il-leverage ratio. Leverage ratio fallit fil-passat għaliex kienet miżura minnejja biex najdu hekk bażata fuq balance sheets issa skont il kumitat Basel u li serdi li nestendu l-leverage ratio għal attività li mhux fil-balance sheet, però l-kalibrazzjoni trid tkun tajba, nabżon periodu ta' osservazzjoni sabiex niżguraw il-raffariet jimxu kif suppost fuq is-self għall-SMEs e permetu li nirrapportalkom li rċevejna itra mill komissarji Barnier u Tajani li talbuna li li dak li ġas semma fl-isqarija introduttiva tiegħi fuq il-ratio ta' likwidità sabiex niverifikaw l-impatt tal-qafas il-ġdid tal-self għall-SMEs u niverifikaw jekk hemm possibilta' ta' xenarju fejn intaffu l-affarijiet billi naqsu il-risk weight jew l-inwessaw biex najdu hekk il-limiti sabiex nidefinixxu is-self eligibbli għal SMEs. U din ħaġa nirdu nirrapportaw fuq għasar settembru 2012, grazzi. Sven. Sven. l biex nibda u natiħajja ġrida l-attivitajiet għawġew nemmen fċertu punti fuq il-punti li ressaqtu fil-grupp tagħkom fuq trasparenza tal-lobbying ma konċ naf li naqblu ħaġa li toġobni wkoll għandi żewġ mistoqsijiet serji. Ewa mistoqsija il dibattitu prinċipali jidher li u hemm issa tnaqqis jew żieda sinifikattiva fl-ispejjeż fil-self l ekonomija reali jew le, uħu qed tgħidu iva, qed jgħidu le, oħrajn qed jgħidu forsi, oħrajn qed jgħidu empirikament dan huwa ċar, jiena hija ħaġa li toħloq li konfużjoni kbira, nifhem dak li qal Otmar għal dan ir-rigward. Fil-Ġermanja għandna talk show fejn għandek persuni dejjem mhux jaqblu politiċi mhux xjentisti fejn ikun hemm test wara publikat fuq l-internet fejn tritturi dak eh, t sostanza dak li għad. Nibatu n-klabkom sabiex il-ħamsa li intkom tibatunna l-profi. Mbagħad ikonna l-possibilità nivverifikaw l-affarijiet għaliex din il-mistoqsija reali li ħajstaqsuna ċittadini għal daqstant nixtelli ħamsa li intom tamlu dan u nistaqsi l-professur Bozza biex jitfaktar dawl fuq dil kwestjoni anka mill-perspettiva empirika tiegħek. Argument wieħed li dejjem eh, niffaċċja jien jitratta il-leverage ratio. Dan ser jolqot ċertu tip ta' negozju, partikolarment għal daqstant negozji li għandhom ratta baxxa ta' profitabilità u li joperaw fuq marġini żgħar Jina qed nistaqsijek jekk intom għax titkellmu favur leverage ratio u leverage ratio potenzjalment ola dan mhux se joħloq dannu lil dan l-approċċ ta' self li ċertu waqsma jista' jkun importanti l-aħħar pont mm, li sortajħ għax qoddimna fil-Ġermanja insibu ħafna punti li jitresqu minn banek żgħar li jgħidulna ma tistax titratta l-banek il-kbar par banek iż-żgħar u għandu jkun hemm eżenzjoni aktar ġenerali. Inti kif tara dan mill-perspettiva tiegħek? Għandkom l-istess logo pal banek li qed għandkom eh, banek żgħar, għandkom l-Eshlebank, għandu jkun hemm l-istess setta regoli għat-tnejn għazzewċ modelli ta' negozju li nsibu tawra dan il-konċetti fejn għandna nagħmlu differenzazzjoni sabiex regoli b'saħħithom ma joqtux dawk l-aktar dajfa u li ma jistax isegwu regoli imma li fl-aħħar mill-aħħar iservu tajjeb l-ekonomija reali. Fadal eh, li li biss għal mistoqsijiet naħseb illi Nista' naqbel ma' ħafna mill-punti li ressa tan risfu l-likwidità u diversità. Din hija xi ħaġa li ilha tinkwetani u li tinkwetani l-aktar meta nirreplikawa fuq smoħrajn kemm jekk nitkellmu fuq solvency tnej, CCPs, eċetera, etc. u konċentrazzjoni eċċessiva fuq id-dejn sovran. Naħseb li jkun importanti għall-IBA u oħrajn illi jibdew forsi iwessaw il-lista ta' affarijiet illi jħossu jistaw jamlu standardizzazzjoni fuqhom pal eh, bonds koperti ċertu standardizzazzjoni jistaw jitqisu sabiex ikun hemm aktar attività fis-settur meta niġu għal kumpaniji żgħar li jkunu non-rated ħafna qabel użaw CLOs. Ħafna minnhom fis-sena li ġejja se jaslu għal maturità u x'aktarx mus se jiġu sostituiti jek nasbu li l-affarijiet u ħażina issa l-affarijiet se jmorru għall Xaħat Xi ħaseb fuq xi mekkaniżmu li nistgħu nwaqfu sabiex nassistu rollover ta' dawn li semmejt fuq iż-zero risk rating. Tkellim dwar dan għal diversi żmien, għaddew 18 xhur meta dal-kumitat l-ewwel darba vota f'reżoluzzjoni illi kellna nirrikonoxxu illi nistgħu namlu differenzazzjoni bej sovrins differenti. Nifhem illi il-punt Claudia validu t-kollok leverage ratio ma ma jagħmilx distinzjoni neċessarjament bej bond ġermanis u wieħed Grik. Għal stamt? Għoddimna baqanna kif se naġġustaw il-risk rating minix tant ħarqana fuq CVSs jew fil-fatt tista' tagħmel dan billi kollok xi tip ta' reġim ta' exposure we fej kollok exposure għal ċertu pajjiżi dejn sovran illi b'ximmot ikun marbut mad-daqs tal-pajis, iktar kemm ikun pajis ikun kbir, iktar ikollok. Imma trid tara rati ta' interess eh, xikunu fil-fatt u kif se tkun il-firxa. Tieri interessata f'dak li għattinti dwar derivattivi u risk rates Jien kontet eh, naħseb forsi fokajni xwis fil-leġizlazzjoni għal-hedging sabiex bekk hedġiġna hedging permezz ta' strumenti artifiċjali ma stax nseħilhom mod aħjar minn hekk, u għal darbohra kien ħarsu lej diversità naraw nistgħu nibnu hedging ekwivalenti permezz ta' investiment fl-ekonomija reali jiena liberali u ma tantx toġobni proibizzjoni, imma ma nafx forsi wieħed jistax jagħti xi risk rating preferenzjali l-naħaq l-oħra fejn jekk qed tuża diversità fil-hedging nħeġġu dan anka jekk mod żgħir. Dan jista' jgħin għal darba oħra lil negozji żgħar, eċetera, eċċetra. Meta niġu għall-end users u CRD u Emil jina ninsab fi żewġ trialogu qed nejn u nittama illi nistgħu niksbu xaġa konsistenti. U ovvjament din ħaġa illi issa qiegħda tissemma fuq uh, eh, finanzjament kommerċali, punt li qajjem tinti Richard, ma nafx forsi dan poġġejniex fil-kategorija tajba fejn eh, jidħol risk rating ċertu minn dawn il u huma storiċi u ma nafx dil kategorija xed tiġi penalizzata żejjed jew le. Billi issa qed nisolu qed nitlef leħni, nistaw forsi ngħaddu għal ċertu risposti. Tajjeb li eh, għandkom mistaqsijiet tiegħi ta' żven u għandkom ħafna risposti. <coughs> Sorry about that. Okay, Cherry, do you want to go first? Cherry, go back. Grazie, għanna bosta punti fuq xiex nikkommentaw jien naħseb. Jisa rispondi għal eh, domandi ta' Sven. Għan rispondi anka jek mux jataw. U għatkellem dwar il-cost of lending. U nishti semmi l-fat li jem studi minn istituzzjonijiet seri bħal Bank, Bank of England, l-IMF, il-Bank of International Settlement, u oħrajn li għedin jimmiraw lejn zero jew inkella spejjeż limitati ħafna fuq il-bank lending. L-iktar ħaġa importanti però hija li din il-kwistjoni tal- eh, l-spejjeż tal-self, il-cost of lending, hija l-istess domanda li saqsa żven fuq il-leverage ratio, jiġifieri il-leverage ratio ser ixekkel il-finanzjament tal-ekonomija regali Jiena konvent li la darba tkun qed li iktar kapital tal-ekwità eh, ma jżidx l-average cost tal-kapital tal-banik għal daqsant ma jgħamilx impatt fuq l-ispejjeż tas-self, għal daqsant m'hemmx raġuni għala dan jista' jolqot jagħmel impatt fuq is-self fil-ekonomija reali. X'jolqot l-impatt li joħloq u kif intqal minn ħafna nies huwa il-fatt li s-self lil lill smes għandu iktar weight risk minn self lil sovran. Dan għandu impatt. Huwa iktar riskju sal-bank lokali li jaf li l-klijenti lokali tiegħu sew u għal daqsanti sellifam, u jekk ir-regolamentazzjoni tgħid dan huwa iktar riskjuż allura jkun hemm impatt. Jiena nixtieq eh, nirrelata dan ma' dak li jett id-diversità u l-hedging għaliex effettivament naħseb li għandek raġun u l-hedging u veru huwa diversità ir-riskju ewlieni huwa li jkun hemm turi atturi kollha li jkollhom l-istess assi u fl-istess ħin jinvestu u jagħmlu divestiment fl-istess ħin għaliex dan joħloq ċirku vizzjuż meta dan kollu jseħħ. aħna jekk aħna podġu il-risk weight fuq qudiem net, aħna nkunu qegħdin ninkoraġixxu lil kulħadd biex kollu l-istess assi u għal daqstant nkunu qegħdin inżidu riskju sistemiku. Dan huwa fundamentali ħafna u ma jistax ikun iktar serju minn hekk. Din hija problema kbira ħafna. Il-hedging hija soluzzjoni lokali iżda mhijiex soluzzjoni globali. Hija soluzzjoni għal attur għal għal jew les, is-soluzzjoni vera jekk hemmx sistema diversa bizzejiet. Um, yeah, so being a good academic, I have some ref Bħala akademika jiena għandi referenza noti li ser inqassam iktar tard mis noqgħod nidħol fuq dettall allura l-istudji hemm parenti jiva huma riżultati differenti jinsa naqra l-evidenza allura kif diġà ntqal l-ispejjeż fir-rigward tas-self huma żgħar, relattivament żgħar f'dawn l-istudji u u xinu, eh, u ma xinu ma l-ispejs dawn għandhom insu għam dejjem fil-rigward tal-ispejs tal-krizi u rrid nagħmlu l-analiżi tal-kost benefit l-revidenza eh, hija ċara ħafna. Din hija xi ħaġa li jiena semmejt ukoll oħra, aħna marriċna, mardux namlu pis fuq regolamentazzjoni bankarji biex insolvu problemi oħrajn li aħna. Għanna ċertu osma fil rigward ta' ċessal equity finance, venture capital finance, u għemmek għanna problemi kolli rridu nsolvuha. Iżda naħseb ikun ħazin li nibdew bi regolamentazzjonijiet bankari u namluha minn qas riġidi u nippruvaw insolvu problemi fuq smoħrajn. Kwistjoni oħra minħabba li tkellimna fuqa ah, spess xieġi għal riskju tal-bank jekk il-capitalization ratios jizdiedu u għawnek eh, mill-li fimti mill-evidenzja il-risk taking tal banik il-banek ser jihdu inqas riski għaliex ikun hemm inqas inċentiv, inqas kapaċità ta' ekwità biex naddu r-riskju l soċjetà jekk naraw li l-evidenza storika naraw li l livelli tal-ekwità kienu ħafna iktar għolin iżda ħafna iktar mir-riskju ġi minn dawk li għandhom l-ekwità għaliex kien hemm inqas eh, safety net pubbliku għal-banek. Għal daqstan nasab li hemm evidenza b'saħħitha li l il ta' riskju jonqos b'ratios ta' kapitali iktar għalin. Tkellimt dwar eh, l-exposure rules kbar xi ħaġa li kellna fil-regolamentazzjonijiet eh, bankarji fil-Ġermanja ma nafx biżejjed għar pajjiżi oħrajn iżda din hija xi ħaġa u għal darbaħra mhux qed noqgħod ngħid li capital requires iktar għalin pa' panassej għal u nkunu solvina problemi kollha. Iżda eh, hemm kwistjonijiet oħrajn li rridu nanalizzaw ukoll. Grazzi. I, um, um, may, may address the, the question of... Grazie nishtiq indirizza il-domanda li tajt jekk għandu xikun hemm eċċezzjonijiet għal banek iżgħar fl-Ewropa biex dawn ma jkollhomx għalfejn japplika bażel tlieta jew is-CRD erba' il-banek ta' tfaddil ovvjament jissetu ġawam din l-idea kun hemm dawn l-eċċezzjonijiet jiena naħseb li hija le, risposta hija le, jekk aħna ser għandna regola fl-Ewropa din titapplika għal kulħadd u din hija ċara ma nistgħux nevitaw regolamentazzjoni ta' kapitalizzazzjoni għal ġinti żgħir. U kif qed l-akkumulazzjoni ta' ħames mit bank zaħir tista' tkun riskju sistemiku xorta waħda ta' bank wieħed kbir. Daqs għandi ma tagħmel sens. il differenza bejn il-banek ta' tfaddil u dawk kbar kummerċjali Eh, hija li dawn bażikament jiffinanzjaw l-ekonomija reali u għandhom huma jieħdu pereżempju d-depożiti, mbagħad jiġu modelati fuq eh, model ta' klienti issa jekk dawn ikollhom iktar depositi, ikollhom ħafna iktar self tal-klienti u jinvestu fil-bonds eh, tal-gvern. Għaliex dan huwa meqjus bħala l-investiment li l-inqas riskjus li jista' jkollok. Aħna dejjem Eh, nħoss ikun tajjeb jekk kollom ratios favorevoli u mandux ikun li daw ma jkollhomx minħabba sitwazzjoni ġdida li nanalizzaw ir-riskju sovran, għaliex dan imbagħad isir riskju fih innifsu u l-fatt li jkollok bank żgħir ta' tfaddil fir-Repubblika Ċeka li jkollu ħafna investimenti fil-bond sovrani fir-Repubblika Ċeka hija meqjusa bħala bla riskju fir-Repubblika Ċeka iżda barra le. U għal daqsant din twassalna l-fatt li din hija l-unika ħaġa li aħna tallimna fis-sentej li għaddew għal daqstant is-CRD erba' xaġa tajba iżda sa dan it-tant aħna għandna eh, CRD erba, CRD erba però mhux qed issolvi l-problema vera minkejja dak nagħmlu x'nagħmlu l-Ewropa bħala kontinent tal-moviment ħieles tal-kapitalu likwidità issa spiċċat. U ma tistax tirkupra b'Bazel 3 jew b'CRD 4 għal daqstant aħna irridu ninkluduha fir-regolamentazzjoni ħadd ma hu les li jieħu r riskju ta' gvern ħażin barra minn dan il-pajjiż. u dan huwa r-riskju wkoll għall banki żgħar. Naħseb li għandna analizzaw dan il-fattur bank żgħar ġewwa il-Portugal jista' jkollu balance sheets eccellenti jista' jkollu jkollu likwidità eċċessiva u dan jinsab fil-gvern eh, Portugiż ħadd ma se jisellef lil dan il-bank. Dominique, Richard u Matandria. Aħna rajna fl-ekonomija regali li l-ispejjeż tal-kapital qed jiżdiedu mod sinifikanti għal banek. U l-ispejjeż ta' wieħed ta' buffer ta' wieħed fil-mija ekstra iżid eh, l-ispejjeż ħafna u allura bħal ma konna qegħdin ngħidu iktar kmieni is-soluzzjoni i li innaqsu d denominator tar-ratio fuq l-assi u nibqgħu inselfu lill-SMEs nixtieq ngħid li fl-sitwazzjoni ta' qabel il-premium eh, tar riskju li il-Panik Ewropej taw li l-SMEs kienu inqas minn dawk Amerikani u allura l-affarijiet kienu qegħdin jaħdmu sew l-ispejjeż għall-SMEs kienu iktar favorevoli fl-Ewropa milli fl-Istati Uniti. Din tista' tinbidel probabbilment taħt is-sistema ġdida għall-SMEs. Is-soluzzjoni hi li niżviluppaw spassi żgħar iżda dawn m'għandhomx aċċess għal swieq kapitali. Il-venture capital jitratta kumpaniji li għandhom potenzjali jiżviluppaw brata maġla ħafna. U allura waqt il-perjodu ta' osservazzjoni għal ratio ta' likwidità dawn iż-żewġ affarijiet iridu jiġu ttestjati u analizzati fid-dettall għaliex il-kwistjoni tal-SMEs u l finanzjament jibqa' fil-qofol tal-problema waqt is-snin li ġejjin. Din hija xi ħaġa l-żvilupp li ser jieħu żmien. Richard Kjordbok. Tlet osservazzjonijiet. L-ewwel dwar l-ispejjeż tal-kapital Jiena naħseb li jiena nħoss li huwa diffiċli ħafna biex nifhem li l-ewwel regola ta' finanzjament l-equity capital eh, tattira l-iktar eh, eh, premju oli. Dan ser jiġi riflett charges għall-ekonomija reali fuq il-self. Kif qed qabel jista' jkun li nażbal fuq dan. Issa fuq din id-domanda ta' diversified hedging jista' jkun ma segwejġ dak li għattu iżda fir-rigward tal-corporate dak li qed jippruvaw jagħmlu għali jers u jippruvaw jeliminaw kwalunkwe riskju biex back il-trade transaction per pereżempju l-importazzjoni tal-materja prima tkun tista' twassal għal riskju tal-riski. Għal daqstant, fl-opinjoni tiegħi din tista' tista' tkun il-każ fl-ekonomija reali diversified hedges, index hedges, miħom xatrajenti għaliex dawn iwaslu għal element ta' riskju fl-exposure issa fuq trade finance jiena naqbel bisħieħ u naħseb li fil-qosor problemi fir rigward ta' trade finance ta' CRD erba' u il-proposti ta' CRD jinsabu fin nuqqas ta' probabilita ta' Eh, balance sheet exposure li s-sir għan balance sheet exposure un bat dan u għat riskju għal-bank u fil-femma tijaj dan mux ikonoxut palissa fil-proposti. U koll il-maturity flow fu uh, finance exposure hija ta' sena mhux inqas minn sena u ovvjament ħafna uh, transazzjonijiet kummerċjali għandhom uh, maturità iktar qasira u dan jista' jirnaqqas l-ammont ta' riskju li huwa marbut ma' dawn it-transazzjonijiet. Yes, thank you. Uh, well, on the, on the point... Grazie. Dwar l-impatt fu uh, l self l-ekonomija b-mod ġenerali, jena minix akademiku, uh, ovvjament, pero nemmen li l kwistjonijiet huma dawn. Kolli nammetti u skużawni mal-akademiċi, jena naħseb li huwa diffiċli ħafna li nqisu rajt studi empiriċi, studi tajbin li qed jimmiraw f'direzzjonijiet differenti. Il-punt li ċara li huwa dak li għandna l llum. Dak li għandna qudiemna llum huwa li jekk inti qed is li rekwiżit kapitali huwa baxx ħafna għaliex issa pereżempju is-swieq jazbu li eh, sovereign exposers għom xi trattati kif suppost sempliciment ikonna dawn id-diffikultajiet kbar ħafna fir rigward ta' fondi tal-attivitajiet u l-ispejs tal-fondi u daqshekk qoli li pratikament eh, inti sfurzat li tagħmel deliverage. Għal daqstanz eh, capital required huwa kredibbli li huwa tajjeb saħtu u jipproteġi il kredituri tal-bank għalda stantu meħtieġ li kollok fondi finanzjament bi prezz kif suppost. Ir-riskju li aħna nifaċċaw bħalissa huwa li għandek eh, din il-pressjoni fuq l-ekonomija reali u fuq eh, is-self tal smi e għaliex l-idea hija li l-capital requirements mihomx tajbin biżejjed, mihomx lin biżejjed u għal daqstant ikolli ngħid li huwa importanti li niksbu xi ħaġa li hija kredibbli li hija b'saħħitha biżejjed u li eventwalment din tista' tassigura lil kredituri u tejn e, fl-ispejjeż tal-fondi. Dan l-aspett għandu jingħata il peace meħtieġ fl-assessjar. Fuq il-punt dwar il-likwidità u d-diversità u il-riskju ta' konċentrazzjoni ċessiva, jien nifhem dan il-punt. Il-Kumitat Basel beda mill-idea li rridu kwalità għolja tal-liquid buffers u affarijiet li qed jistgħu jinbijaw fis-suq malar kemm ta' malajr u wkoll dawn ma jwaslux li ma jwaslux għal liwej fuq il-Banik Ċentrali għal daqstant dawn jistgħu jżommu xi tip ta' flessibilità u fil-faċilità tal eh, tas-self tagħhom għal daqstant din hija xi ħaġa li tista' twassal għal eh, liquidating market dibdiet mit treasury bonds u naħseb li ħafna mill supervisuri Ewropej provaw jafsu f'din id-direzzjoni, naħseb li nix namorra li l-in mill-proposti oriġinali u issa naħseb li rridnam revizjoni reviżjoni ta' dan, rridnam revizjoni reviżjoni jekk il-kompożizzjoni eh, hijiex tajba li jekk kan bżonn iktar diversifikazzjoni fil-rigward tal-assi u l-eżerċizzju li ser nagħmlu sena diħla huwa propju f'din id-direzzjoni. Fuq is-systemic risk Quaid eh, jien diġa ġemma ilu jiena naqbel li nista' għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward. Nixtieq ukoll nenfasizza li sa ċertu punt aħna diġa għandna bidliet taħt Basel tlieta eh, Prudential Field ser titneħħa u għal daqstan dan ifisser li l-bonds kollha li ser ikunu fit trading books huma disponibbli għal bejħ Issa fil-rigward tal-bonds fil-banking book hemm irridu naraw jekk huwiex ġust minn ħatan nisaqsu li l-banek li jkollhom buffer ta' liquid assets li huma disponibbli biex jinbjaw fis-suq jekk ikun hemm bżonn biex imbagħad nippermettu lil banek biex ipoġġu dan fil-banking group biex imbagħad jgħinu fil-maturità li għalija fl-opinjoni tiegħi għax it kontradizzjoni. Dawn għandhom dawn ikunu għed eh, jamlu pat. Għonek jisad nitkelmu dwar asam li għandu konflitt mal perspettivi makroprudenziali bħala supervizur eh, jekk ikun hemm inqas riskju jkun tajjeb, iżda ikolli ngħid li s-sistema kollha kemm hi din tista' toħloq riskju sa ċertu punt u għal daqstant jiena naħseb li li SRB għandha u trid tagħmel xi xogħol dan il-qasam grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li rrid nagħmel taqsira Daniet, dan kien kollu interessanti, nirringrazzjakom il-kol tal-li kontu maħna, għanna punt wieħed fuq l-agenda tagħna li huwa CCTB jena ser inħalli eh, fidejn il-viċi eh, President għalli xandra jrid tikellimni u ser tmexxi is-seduta il-Viċi President. Grazzi. Okay, colleagues, can, can I ask you to... Uh, to... Jikġobkom tilqom il-kamra bil-kwiet ħalli nkomplu laħar punt tagħna fuq l agenda tagħna il rapporter il-senjura Tyson tinsab maħna. Sorry, you, you need to leave and have your conversations outside, otherwise we can't continue. Kieġobkom warru barra biex tkomplu bil konverzazzjoni jittakom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 is eh, Signora Tyson, nadilek il-mikrofonu pala rapporter biex inti tispiega l-proposta tijak. Grazzi ħafna, Signora President. Kollegi, il-Komissjoni għawnek edha tissuġġerixxi u ħan nkun veloċi. Il-proposta tal-Komissjoni hija eh, set komuni ta' regoli biex tikkalkula il-bazi tat taxxa għal eh, kumpaniji illi huma attivi fl-Unjoni Ewropea, ġifiri il-Common Consolidated Corporate Tax Base u hawnhekk qed nitkellmu fuq modell volontarji, ġifiri l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea ħajkollhom il-possibilità biex eh, jitlu fis-sistema, mista tkun waħda mandatorja. Iġifiri, din ħatkun speċi ta' 28 sistema ta' taxxa. Meta kumpanija tażel li tidħol f'din is-sistema, allura eh, din tista eh, tamel setting tal-telf kollu li jista ikunem transkonfina b'mod transkonfinali ikunem ġifiri dan l speċi ta' one stop shop fejn l lura return ta' taxxa waħda jekk kompanija tkun tittiħu sem għalek tista. Aspet importanti huwa illi it-telf u il-gwadan jistaw jiġu ikkonsolidati u dan huwa importanti ħafna s-suq waħdini u aspet ieħor importanti huwa illi il-profitti ħajkunu ikkalkulati għabbażi ta' sistema waħda u imqasma ma l-istati membri kollha fejn il-kumpanija tkun attiva. Hemm tliet fatturi illi għandhom l-istess pisa lassi, il impjek u u anka il-beħi, turnover, e, edha fidejn l-istati membri illi jiddeterminaw huma il-bazi ta' ta' irrata ta' taxxa. Aħna nistabilixxu l-Unjoni Ewropea ġifiri jistabilixxu il-bażi imma mbagħad l-Istat membru innifsu jistabilixxi kemm tkun ir-rata tat-taxxa. Il-profitti jkunu maqsuma mal-istati membri kollha u tkun fidejn il-pajjiż li jistabilixxi ir-regoli bażiċi ta' dan ġifiri tar-rata tat-taxxa. Jekk il-pajji, jekk il-kumpanija tkun tixtieq li jkollha rata differenti, eh, bażi differenti għal kumpaniji li ħajaħdmu skont sistema tal-Unjoni Ewropea tista' tagħmel dan u tużalek bażi oħra għal ferat l-oħra li jkunu qegħdin jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea. Dan jitħalla fidejn il-pajjiż u l-kumpanija ikkonċernata. Hemm ukoll numru ta' mistoqsijiet dwar l-atti delegati u hemm ukoll talba għal tabella ta' korrelazzjoni u aħna ħanżommu il-pozizjoni tagħna fuq dan. X'inhuma il-benefiċċji ta' dan? Mela ħajon tonqos il-burokrazija b'ħafna moti u anka ikun hemm il-konsolidazzjoni tal-telf u tal-gwadan li innaqsu l-ostakoli fis intern sissa dan ma kienx il-każ qabel kien biss peċezzjoni li dan seta jseħ u koll nevitaw it-taxxa doppja għanna regoli għal dan imma ma japplikawx kullimkien l-istess palissa xorta waħda tbaqa il-taxxa doppja fċertu pajjiżi. Allura dan l-ostakolu neħħa Inkunu qegħdin inwaqfu ukoll il-differenzi li jeżistu fl-prezzar għax ħafna ġabi ikun diffiċli biex wieħed jikkalkula x'jista' jagħmel u ma jistax jagħmel għax hemm ħafna problemi ta' amministrazzjoni. E, Jidħlu kustjonijiet ta' diskussjonijiet ta' bejn pajjiżi differenti minħabba il-kustjonijiet marbuta mat-taxxa. Dan kollu jiġi eliminat u mbagħad nużaw din it-taxxa Eh, il-bażi ta' taxxa komuni jkun eh, faċli ħafna l-kumpanija biex tagħmel ristrutturar u biex taħdem ukoll trans konfinalment kif għandu ikun possibbli li jsir f'suq intern uniku il-suq ikun aktar trasparenti għax ikun hemm din il-bażi ta' taxxa, eh, allura il-kompetizzjoni ħatkun aktar ġusta u ħajkun hemm aktar trasparenza din dawn huma kollha affarijiet li aħna natuhom merħba. Imbagħad kien hemm nitkellem ukoll dwar din il-proposta kemm hawnhekk kif ukoll barra minn dan il-forum u qal li dan se jkun qed jipprovdi bażi għal riżorsi propji. Jiġifieri din il-bażi ta' taxxa eh, tal-korporazzjonijiet se tipprovdi din il-ħaġa, però fil-verità din mhijiex se forsi fil-futur din il-ħaġa tkun tista' isseħħima bħalissa eh, eh, dan mis-sejt is palissa għaw min jixtieq li dan ikun l-ewwel pass lejn il-konverġenza tat tariffi, jiġifieri biex ir-rati tat-taxxa jiġu armonizzati imma laqas din hija parti mill-proposta u l-qasana biss l-qasem biss bżonn illi din tiġi diskussa għax is-sovranità tal-Istati membri hawnhekk hija garantita nejt u koll l-kollegi li jidin miex l-ewel darba Anzi, din hija l-ewwel darba li aħna qed niddiskutuha din ilna nitolbuha dawn l-aħħar 10 snin u issa li rridu nagħmlu huwa li nippruvaw niksbu riżultati. Abbozzajna erba rezoluzzjonijiet għal din is-CCCTB għal dan il-mandat u um, kena rezoluzzjoni fuq il-Small uh, Business Act edna illi dawn l-SMEs uh, għandhom ikunu kapaċi illi kollom il-benefiċċi tal-suq uniku eh, intern anka eh, semmejna, semmejna l-istess ħaġa meta id-diskutejna l-MFF u anka, eh, anka meta tkellimna dwar il-krizi iġifiri din edha titqis bħala din is bi bħala xi ħaġa li wieħed li nistgħu nużawha anka bħala eh, ġlida kontra il-krizi. Fl-2005 ukoll kellna eh, ma eh, kien hemm non-paper min-naħa tal-Kummissjoni dwar din u nishtiq uh, nejtu kolli li bħala komitat aħna favur għal din il-CCT bi il-Komissjoni tkelmet għal snin twal mal esperti fl-istati membri biex tipprova eh, Is-saħħa il-proposti tagħha għax il-proposta fiha infisa hija komplikata imma tipprovdi bażi tajba għad diskussjoni u anka għal rapportana li hija tibbażat fuq eh, din il-bazi legali hija il-115 il-ġifiri eh, għanna bżon ta' deċiżjoni unanima mill-Kunsil tal-Ministri minħabba li hawnhekk qed niddiskutu dwar it-taxxa aħna kull ma nistgħu nagħmlu f'dan ir-rigward huwa li nagħtu opinjoni, ma nistgħux nagħmlu xejn aktar kif nistaw u il-proċedura fil-Kunsil tal-Ministri din mhijiex permezz tal permezz ta' eżaminazzjoni fid-dettall tal-affarijiet li fija il-proposta. Il-bidlit kollha li hemm f'din it-taxxa tal-korporazzjonijiet hija forsi Eh, xaħġa eh, illi eh, lina permettilna li neżaminaw l-affarijiet biex innaqsu l spejjes li l-kompaniji. Pero aħna rridu immorru li lin minnek ma nqisux biss il-pajjiżi, il-pajjiżna u l-kumpaniji tagħna għandna nikkonċentraw fuq punti kruċjali, punti importanti ħafna u ħankun qed nitkellem anka ma' shadow rapporters dwar dan imbagħad in-natura ta' għażla eh, illi għanda din il-proposta eh, x'jaħseb il-komitata eh, mm, fil-2005 konna tlabna xi ħaġa simili missa qegħdin fis-sena 2011 jekk din ħatidħol fis-seħħ fl-2013 2012 jew l-2013, eh, allura l-affarijiet naraw li issa imbidlu u ma nafx jekk għadniex favur illi ikunem din l-għażla. Fl-aħħar riżoluzzjoni li għamilna aħna tlabna għal xi ħaġa mandatorja għalhekk iridu nilħqbu nilħuq bil fuq dan. Hemm però eh, l-affarijiet favur u kontra ħajkun hemm fażi eh, ta' pilota biex nejtek, biex eh, naġustawa u nirranġawa u nirfinawa għal kompaniji illi eh, eh, mumiex transkonfina li daw forsi f'xi pont fl-operat tagħhom ikunu jridu jestendu l-operat tagħhom anka b'mod transkonfinali ġifiri jkunu jistaw jidħlu fija imma Jekk hemm l-għażla, allura il-vantaġġ ta' dan mill-perspettiva ekonomika mhumiex se jkunu daqshekk mifruxa daqsa kemm jistgħu ikunu mifruxa. Iġifieri dan kollu ħan iddiskuti ħina ma' shadow rapporters tiegħi. Imbagħad ħaġa oħra jekk aħna nixtiequ niksbu dan f'27 stat membru din hija idea tajba jew nifmu illi mhux kull stat membru ħajkun ħerqan illi jara li din tiġi implementata. Jekk din ma tistax tinkiseb 27 stat membru, allura se jiġri fil-pajjiżi li qegħdin barra mill-żona ta' l ewro daw ħajkunu aktar flessibbli, din ukoll hija xi ħaġa li rridu naħsbu dwarha huwa biżejjed li jkollna din il-kooperazzjoni msaħħa jew le. Aktar ma nisma eh, l-opinjonijiet aktar ma naqra eh, rapporti ta' esperti, aktar nikonvinċi ruħi illi jekk ma nikkonsolidawx il-telfu l-liħa Allura xejn mu ħajaħdem għax lebda kumpanija mu se jazila din l-għażla. Irridu kuna hemm il sekk irridu iridu suq intern, allura irridu naraw illi għanna eh, eh, nistaw eh, ikonna dan l-offsetting tat-telfa. jekk din is-sistema tista' tgħinna fl-ekonomija tagħna, allura il-sistemi amministrattivi jridu jadattaw ruhom. Din hija xi ħaġa illi nistaw aħna inħaffuha et eh, eh, ukoll eh, semmi semplifikazzjoni l-applikazzjoni uniformi u din il-CCTB kulħadd jaqbel illi ħajkolla bażi aktar wiesa imma dan eh, eh, ifisser illi jis nistaw eh, namlu din il-konsolidazzjoni tal-telf u tal-gwadan minajr ma naqsu mis-sovranità tal-istati membri tippermetti wkoll l-istati membri li jażluha biex inaqsu anka ir-rati tat-taxxi tagħhom jekk ikunu jixtiequ u aħna ma nixtiequx nindaħlu fil-sistemi tat-taxxa tal-istati membri aħna rridu biss li inkomplu issu intern. Dwar ir-rata eh, tat-taxxa anka din qiegħda eh, fidejn l-istat membri edni anka din fl-2005. Pero aħna edna illi irridu eh, rati, eh, irridu konna rata minima u wahda eh, massima. Għonek irridu namlu pass kbir il-qoddim u għazmin ta' krizi irridu nejdu eżat xin nishtiqo u xma nishtiqux. U jekk aħna realistiċi allura irridu naħsbu dwar dan l-istati membri forsi ma jkunux jishtiqo illi jċedu mill-setat tagħhom f'dan ir-rigward. Però din hija xi ħaġa li l il-koll nistaw nitalmu minna jekk aħna naħdmu fl-imkien eh, u niprofaw nifmu l-affarijiet. Nishtiq nenfasizza illi fil-proposta em illi is-sovranità tibqa fidejn l-istati membri. Din qed nenfasizza imma hija importanti Aw min qed jgħid li għandu jkollna rata uniformi imħabba li nkella nkun qegħdin noħolqu kompetizzjoni fiskali fissu intern. Jiena l-kumentewa iva din da hemmhekk imma ħatkun aktar trasparenti jekk ikun hemm bażi waħda tat-taxxa ġifieri dan żgur pass il qudiem importanti. Il-kompetizzjoni fiskali mhijiex xi ħaġa ħażina fiha nfisha għandha benefiċċji marbuta magħha, irridu niftakru illi il-kompetizzjoni fiskali titkun ta' beneficju u tkun konformi mal-għanijiet tas suq intern. Kull ma rridu nasbu ta' kif se nagħmlu l-affarijiet jaħdmu mod tajjeb. Irridu naraw jekk din il-bażi tat-taxxa hix biżejjed u inkella għandix bżonn rati tat-taxxa wkoll l-allokazzjonijiet tal-profitti fl-istati membri hija eh, qed qajjem tħassib għal ċertu nies Naħseb li din il-kriterja xi ħaġa li ġa t testjajnija, rajnija fl-istati membri differenti, eh, forum differenti, f'deċiżjonijiet differenti. Il-Kummissjoni għalt li u jinnemino illi kienem ħafna negozjati fuq dan u din hija sistema illi lan li, tis, li ftit tista' tiġi immanipulata. manipulata għanna klawzola kontra l-abuż u minn għalinna li mhix biżżejjed din il-klawzola kontra l-abuż, il-qorti tal-ġustizzja għalinna li għanna ikonna klawzola aktar speċifika, imma din hija sistema ġdida wara kollox u naħseb illi rridu naraw illi qegħdin eh, neliminaw il-possibilta ta', ta, ta, ta manipolazzjoni ta' abbuż. Ovvjament nistaw ukoll naraw eh, illi eh, ndaħlu ukoll l-opinjonijiet empiriċi, il-Kummissjoni ħajkollha l-atti delegati u din hija wkoll xi ħaġa li rridu niddiskutuha u mbagħad ukoll għandna it-tabella ta' korrelazzjoni li rridu niddiskutuha u jekk ikollna ħin, Sinjura President, jiena nista' ngħidilkom xi ħaġa dwar l-state of play, il-kunsel suppost eh, fl-ħar, eh, mux suppost fl-ħar, irrit juhu deċizjoni unanima. il-regoli illi ħajintużaw biex tiġi kalkulata din il-bazi tat taxxa għalfejn ma jikorrispondux ma' regoli tal-counting tal eh, kieku ikunu aktar sempliċi għal kulħadd. Il-Kummissjoni forsi tista' tgħidilna għalfejn hemm din id-differenza bejn dawn iż-żewġ affarijiet il-bażi tat-taxxa u r-regoli ta' l-accounting tal kontabilità Mbagħad l-effetti ta' din il-proposta fuq bażi reġjonali u lokali għaw uh, eh, pajiz li għandhom sistema federali mbagħad oħrajn għandhom uh, E, sistemi differenti fejn xi setat fiskali li nataw lir reġuni kun hemm anka bażi tat-taxxa e, li tkun soġġetta għall awtoritajiet lokali u reġjonali. Imma huwa l-istat membru illi għandu l autorita aħħarija. U għalhekk għaw min jgħid illi il-kustjoni hija waħda diffiċli minħabba f'din f'dan il-punt. Naħseb dan huwa dak kollu li għandi xinejt u jiena interessata ħafna li nisma dak li għandhom xejdu il-kollegi u ħerqana ħafna li nitkellem mal-kollegi u nitkellem ma' min ikun kull ħin biex ikolli konklużjoni ta' suċċess dwar dan. Grazzi ta' dik l-introduzzjoni, fadlina nofsija, ħanedu xedaw skolla. Għate prezenta rapport fid 20 ta' novembru, ma naħseb li ndaħlu l-dibattu tiħor qabel dikinar jekk eh, kuna min jaħseb li ma wasalx leħnu Eliza Ferrero fl l-essendi l Grazie ħafna, Sinra President. Xtaqt nir-ingrazzja, anzi xtaqt nibda billi nir-ingrazzja. L-attitudni kostruttiva ta' Sinra Tyson fuq dil-kwistjoni. Din hija kwistjoni li jinna nittrattaw għal żmien twil. U stant nibgħat messaġġ pożittiv illi iħeġġeġ approċċ attiv fil-Parlament sabiex il-Kunsill jieħu xi deċiżjoni. Mhux qed nitkellem fis-smi imma fis-sem li New York, il-Shadow,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 nilqa l-idea ta' CCTV pala l-ewwel pass lejn armonizzazzjoni fiskali ma l-approċ meħus mill-Kommissjoni huwa mhuwiex ambizjuż biżejjed. L-unika motivazzjoni wara t-test huwa li l-kompaniji nifaċilitawlhom ħajjithom u nifranku l-flus ma jingħad xejn fuq il-ġildu kontra dumping fiskali u tal-fazzjoni tat-taxxa jew l-impatt li ħalli dannu fuq il finanzament pubbliku tal- tellieqa fiskali m'hemmx kelma fuq il-ħtieġa li nsibu bilanġ bejn corporate taxation u labor taxation u biex intejbu kontroll fiskali, speċjalment fuq kumpaniji u attività transkonfinali huwa veru li CCTB se tagħmel corporate tax rates aktar trasparenti u t-prevjeni stati membri li jużaw dumping fiskali. Ma kollu Il-proposta ta' Kommissjoni kifini għanda zvantaġġi kbar. L-ewwel net il-fatt illi CCCTB hija mhijiex obbligatorja, din risposta mistoqsija tiegħek. Kull kumpanija fil-fatt se jkollha l-għażla illi tidħol fis-sistema ġdida jew le skont xinu l-iktar ta' benefiċċju l-argument prinċipali tal-Kommissjoni li tiġġustifika in-natura mhux obbligatorja tas-CCTB sabiex noġustifikaw in-natura ta' CCTB li kumpaniji biss ikollhom attività transkonfinali ma dan l-argument huwa relevanti biss meta niġu għal-konsolidazzjoni. Il-fatt li ċertu kumpaniji ma tif ħafna stati membri u mhux f'oħrajn ma jfissirx illi eh, għanwaqfu mill-li niprovdu bażi komuni. Billi nażlu sistema oħra l komissjoni tkun qed tagħti il-kompaniji u l-interess tal kompaniji spejjeż ta' ġustizzja fiskali u finanzjament pubbliku. Kif irrikonoxxi l-Kommissjoni għad huwa diffiċli tipprevedi l-impatt ta' CCTB fuq l il tal tal-kumpaniji, kollox jiddependi fuq l-għażliet strateġiċi li mluk tal qudiem u sta' għalihom sabiex janalizzaw is-sitwazzjoni. Problema oħra fil-proposta li tista' tifavorixxi kompani kbar multinazzjonali. Minoranza biss ta' intrapriżi żaru medji u mattivi f'aktar minn stat membru wieħed u mhux kollha għandhom mezzi finanzjarji u tekniċi sabiex jadottaw sistemi ġodda daqstant. Riskju li kompaniji kbar li jażlu CCTB se jaraw il-pejs ta' taxxa tagħhom titħaffef ħapparagu mal-SMEs inġustizzja u tħalli impatt negattiv fuq l il tkabbir. Finalment, b'din is-CCTB eh, mhux obbligatorja numru ta' miżati amministrativi ġu trasferiti minn kompanija l-Istati membri għall-amministrazzjoni fiskali tal-pajjiżi li kollha jittrattaw żewġ sistemi differenti dik nazzjonali u dik tas-CCTB. Is-suġġerimenti għaj? Huwa dan. l awennet bazi ta' taxa komuni sir obbligatorja. Nizguraw ukoll illi konsolidazzjoni ma twassalx għal forum estremi ta' sotto tassazzjoni u non tassazzjoni. Per, per eżempju billi nintroduċu threshold minima ta' tassazzjoni li titħallas minn kumpanija sabiex kun tista' tibbenefika minn CCTB. Għawek nistaw nispiraw ruħna minn dak li ġie ċentiment fil fir-rapport Giegold fuq regoli applikabbli għal sussidjarji u kumpaniji kbar. Finalment, is-CCTB għandu jkun akkompanjat minn xi tip ta' reata armonizzata jew koordinata. Il-proposta tiegħi hi li nintroduċu serb fiskali Ewropew kif sara l-muniti differenti. Rata minna ma tkun stabilita sabiex innaqsu differenza bej il-corporate tax rates f'Ewropa u nirmitaw distorzjoni mill-mod kif il-kapital u l profet jiġi allokat bej l-Istati membri. Para l-ewwel sqarrija ċertu kwistjonijiet li tqajmu u hawnhekk eh, indirizzati imma hemm ikun hemm momenti oħrajn sabiex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet nitama sabiex ikollna pożizzjoni koordinata mill-Parlament. Thank you very much. Grazie. Uh, Grazzi. Isam global glopalde Silvi Gulari. Thank you, Anin. Grazzi. Grazzi Marian għal din il-prezentazzjoni. Musta nidħol dettal hawnhekk. Għaliex naqbel perfettament mal-fatt li għandna nżommu f'moħħna artiklu 115 u l-Kunsel jaqbel dejjem nistgħu nivvintaw rota miġi timma x'aktarx il-Parlament mhux se jekk ma nkunux koerenti fuq xi ħaġa li hija ċara politikament it-tieni punt. Ninsabu fi żmien ta' kriżi. U hemm ħafna affarijiet ġejjin u ma nafux eżattament x'inhu ġej. U Din hija xi ħaġa illi ħsibna fuqha qabel il-kriżi. Mhux qed nitkellmu fuq eh, żmien qabel Kristu għaw ma xexar snin ilu. Ftit mill-kwistjonijiet huma kontradittorji forsi li dun naċċettaw dak li tajt il-Kummissjoni wara kollox huwa pass fid-direzzjoni tajba. Ma jena konċa ħafna tas-suq intern anzi soqoniku jekk rridu nikkonsidraw il-kriżi, dan forsi jista' jwassalna konklużjoni differenti. Onestament dan l-istadju ma nafx rridu nagħmlu. Ma nafx għandna nagħmlu, forsi rridu niddiskutu l-affarijiet bejnietna u naraw insibu xi tip ta' ftehim. Hemm din l-idea ta' konsolidament, nifhem li dan jisaxħaħ il-kumpaniji kbar, eċetera, eċetera, ma l-fattu illi għanna 28 reġim ta' taxxa fiħdan is-suq uniku. Jiena għal daqstant lesta nilqa kull suġġeriment, naħseb li għanna namlu dak kollu li nistaw. Mal membri kollna 27 ma nixin nkunu esklusivi nippreservaw is-suq uniku e para su għas 27 stat membru. Naħa l-oħra ma nix nippermettu dawk li ma xej illi jiblokaw kollox Per eżempju, hemm vetoes u fatturi oħrajn ma nix nwaqfu lil nfusna illi naħsbu barra l-kaxxa biex ngħidu hekk u nużu kooperazzjoni msaħħa u affarijiet simili. Ħanna nżommu l-alternativi kollha miftuħa qudiemna. Ma nafx ir-rabta bejn turnover rassi u l-impjiegi u numru ta' ħaddiema u dan laqba mod kif nintaxxaw il- kumpaniji dan imur li lejn minn reġim ta' taxxa kumpaniji individwali rridu naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex inżommu ix-xogħol fl-Unjoni Ewropea mhux kun hemm eh, nuqqas ta' inċentivi anzi nxeklu xogħol. Grazzi Marjan, ħadgos naħdem miegħek fuq dan u anke ma' xedu rapporters l-oħra nittama illi nistgħu insibu pożizzjoni Magħquda għal kemm it-tassazzjoni hija fil-qalba ta' dibattitu demokratiku fi gruppi kollha. Grazzi. Uh, on behalf of the ECR we have Fissem li CR Is-Sort Streċek. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signor President. Kontet nsegwi b'attenzjoni l-Signora Tissen. kontet nara kif ser titratta l-fatt illi l-Komissjoni u laqas il-Kunsil ma jistgħu jarmonizzaw taxxi direttament. Nista' nara illi xaktarx nibqa' waħdi hawn dan il-Komitat u dan kollu għan nipprova niddefendi l-pożizzjoni tiegħi illi naħseb li importanti ħafna u kruċjali. and uh, Madam Tissen touched this point several times. Uh, I Nefem, u Senjura Tissen, kelma dwar dan ħafna drabi, li hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. The process which would finalize uh, the fiscal union. Dwar il-proċess li finalizza l-Unjoni Fiskali mingħajr ma mmissu direttament it-taxxi mingħajr ma jkun hemm tassazzjoni diretta. Hija xi ħaġa kważi impossibbli u tit issir xi ħaġa sabiex iffinalizzaw l-Unjoni Fiskali. minn-naħa l-oħra, manna lebda opportunità li namlu dan permezz tar rati U dan għattu ħafna drabinti. Għal daqstant, hemm proposta għal taxxa bazi eh, bażi komuni, corporate tax rate, għal nafu li taxxa hija proċess fejn bażi tat-taxxa tkun multiplikata minn rata tat-taxxa. Fil-fatt, ma importax li ma parti tal-proċess tipprova tarmonizza. Nitmim se jkun istess. Rati ta' taxxa mhumiex importanti issa, imma bażi ta' taxxa hija importanti. Imma tintant ovvju li narmonizzaw taxxi diretti permezz ta' billi ngħadduhom minn bib ta' wara. Huwa ġust li ngħidu li niftħu ta' dibattitu. Nifhem il-pont tiegħek, nifhem pożizzjoni tiegħek, nifhem il-pożizzjoni ta' bqija ta' dal-komitat, imma permettu li ngħid illi e għedin provanu fuq ta' stazzjoni diretta mill-livell Ewropew. Jina ma rridx nitkellem fuq xi ħaġa li se nistanzi ħred lines u xi ħaġa hekk. Jiena lest nikkopera, jiena lest naħdem qrib miegħek. Imma ċertu punti seem to be principle, at least for me. I welcome the fact that li jidru li ma importanti għal minn Jina taġamni l-idea li għanna natura mux obbligatorja. Dan jgħin il-kooperazzjoni. Il-sistema ta' CCCTB se tkun jew tista' tkun riżultat ta' intergovernattiv bejn stati membri u dan il-każ ikun tajjeb. Jekk dawk il-pajjiżi jagħmlu dan. Jiena xettiku jekk is-sistema tiġi introdotta bħala xaġa parallela ġurisdizzjoni nazzjonali u ma żidx biżit amministrattivi. U piżijiet mhux intenzjonati, nirrepeti mhux intenzjonati. U anka konsolidazzjoni nisħaq fuq kelma consolidation illi tejna kontra telf illi se rizultaw wara redistribuzzjoni ta' ġejt minn kumpaniji għall-oħra u ma nafx dan u f'interess ta' stati membri differenti. Daw kienu il-kommenti introduttivi tiegħi. Um, Sven, are you speaking on behalf of the Greens? I've got Philip Lambert to the shadow. Okay, so, uh, Sven Gill. Sven, sfortunatament Philip messa xikun Filippo Vasha da rapporter, ħan nitkellem jina floku, passoltu, aħna naqblu. L-ewwel punt taqt nressaq għandu x'jaqsam mal-politika nifis, intu kol staqsejt l-istess mistoqsija li ma pajjiżi jistgħu jagħmlu dan u għat li għana kuna flessibli li di kwistjoni. Nasab ħagġa importanti li namlu dan, ovvjament il-kol nafu, il-proposta temmira 27 ċe pajizi u lew li huma xettiċi ħafna għanna b'mod parallel il euro Plus Pact u taħdan il-Pat. Għalmenu 23 stat membru firmaw illi ser jimxu lejn sistema bħal u erba pajjiżi għal pajjiżi differenti ma naqdux. Kien interessanti naraw li fid-deċiżjoni sabiex imbaxxu r-rati ta' interess u appoċ lejn l-Irlanda u l-Portugal żewġ pajjiżi qablu li jaħdmu b'mod kostruttiv għall-introduzzjoni ta' bażi ta' taxxa konsolidata. Se kunet qed insegwi dan b'attenzjoni kbira Però li qed nisma' miż-żewġ gruppi li għandhom kompożizzjoni differenti ma wieħed immexxi mill-Kunsill l ieħor mill-Kummissjoni li jaħdmu fuq politika ta' taxxa fuq livell għoli. Li qed nisma' li s-soltu nies għadhom mhux qed ikunu kostruttivi. Għandna l-Irlanda, l-Lussemburgu, l-Olanda, qed nisma' li miktar attenzjoni mill-Belġu, illi kienu aktar attenti fuq il kwistjoni fil-passat, ma dan kollu huwa biżejjed għaliex bżonn unanimità biex nimblukkaw il-progress. Kif tafu kien hemm ukoll summit eh, Franko-Ġermaniż illi għażel li nimxu lejn sistema Franko-Ġermaniża komuni ta' tassazzjoni ta' corporate taxation li tkun iktar b'saħħitha uridu nkunu konxi ta' xi fisser da, dan ifisser illi l-ikbar żewġ stati membri jgħidu ġara darba aħna nkunu mblokkati mill-pajjiżi żgħar għandna nagħmlu xi ħaġa eh, bis-sens għaliex huma jridu jkomplu jieħdu profit mitċaqli fil bażita ta' taxxal daqstant noħol u kbira fejn nerbu dal-problemi u mbagħad ikun hemm pressjoni sabiex ninaqdu ma' dan għaliex dan iwassal għal space kbar għal kumpaniji li komplu jinnegozjaw fiż-żona euro u jkollhom jittrattaw bażit differenti ta' taxxa negozji ma jkunux iridu jgħaddu minn spejjeż pajjiżi differenti u jkollok miżuri difensivi, oħrajn aggressivi, għal daqstant jider illi din l-attitudni ta' blokkar qed iwassal issa għal għal approċċ non komunitarju ta' armonizzazzjoni illi hija xi ħaġa bħala parlament ma nistgħux naċċettaw għaliex il-poteri tagħna ġew ma dajfa u b'dan l-approċċ nimxu l qudiem jiddajfu iktar fid-testazzjoni diretta għal daqstant. rapport b'mod realistiku mhux biss għandu jitratta l-bażi legali imma wkoll jipprova fil-premessa jew x'imkien ieħor jindirizza dan il-kuntest istituzzjonali għaliex din hija realtà li ma stax ninnaraw. Et pont, sovranità, da jmur li lim, kwestjoni teknika hija ħaġa filosofika. Idea ta' sussidjarjetà kif insibuha fit-Trattat Ewropew ġej mill-etika soċjo-kattolika u miex l-idea li tastieni milli tagħmel affarijiet fuq livell Ewropew jew globali jew tagħmel dak kollu li tista' fuq l-iktar livell baxx fejn jista' jkollok kontroll. U fejn tista' teżerċita sovranità. Imma fuq corporate taxation m'hemmx sovranità nazzjonali għal daqstant tridu noqgħod attenti meta nużaw din il-frażi nistgħu nistabilixxu regola ta' taxxa ma aħjar nevitaw ma li xanna suq komuni mobilta tal-kapital u ħafna mill-leġislazzjoni Ewropea kif kol rulings tal-orti qed jagħmluha possibbli li nużaw is-sovranità nazzjonali għal daqstant din hija biss ħrafa u għandna noqogħdu ċari illi ma noħolqux konfużjoni sovereignty, they mean in fact they want to defend Fil-fat dan jifisser li jkunu rridu jiddefendu l-privileġġi ta' ċertu pajjiżi biex jilaw ħażin is-suq komuni u jevitaw tassazzjoni waqt li huma ma jkunux qegħdin jiddefendu l-interessi tan-negozji li ma jagħmlux dan b'mod tajjeb mod etiku jħallsu t-taxxi tagħhom u ma jistgħux jużaw dawn għaliex huma żgħar ħafna u mhux transnazzjonali għal dan aħna jkollna fis-suq komuni kompetizzjoni inġusta bejn il-kumpaniji li jistgħu jagħmlu użu ħażin ta' sistemi differenti ta' tassazzjoni u dawk li ma jistgħux jew raġunijiet etiċi ma jridux jagħmlu hekk għaliex pereżempju tmexxija ta' kooperazzjoni tippreferi li tagħmel negozju milli tevita it-taxxi ħafna jagħmlu hekk fil-fatt. U ehm, naħseb li rridu nkunu sensibli lejn il-fat li il-Common Tax Base tagħmel iktar pressjoni fuq il-kumpaniji fuq l-istati membri biex jersqu lejn eh, razzi ta' taxxi iktar baxxi tista' tintensifika l-kompetizzjoni jekk ma jkunx hemm regolamentazzjoni ta' tax rates u għal daqstant jekk ikun hemm armonizzazzjoni tal eh, base tirs ikun hemm armonizzazzjoni minima tal-rata u kif diġà iddeċidejna fil-qaff Fas eh, tar rapport tiegħi li m'għandux jiġi projbita għaliex m'hemmx raġuni għalfejn statu membru ma jkollux id-dritt li jmur lilin minn hekk iżda kif tistgħu taraw fil- Somom dan huwa ġa limitat mir realtà innifisha għal daqstant naħseb li dan ukoll għandu jkun vinkolanti għaliex jekk le ser ikun qed jikkomplika iktar l-affarijiet għandu għal-inqas ikun vinkolanti għall kumpaniji l kbar għaliex inkella ser jkollna kontinuità li se nibqgħu eh, nqablu sistemi differenti ser jkollna spejjeż amministrativi addizzjonali u se nibqgħu nżidu l-komplessità biex nagħmlu l-għażliet u biex naraw kif ser ikonna l-iktar spejjeż tat-taxxa baxxi hemm xi pajjiżi li qegħdin jinkwetaw dwar it-tax base anka minħabba il-problemi li jista' jkun hemm il-problema li jista' jkun hemm xi tip ġdida ta' kompetizzjoni ta' taxxa li tagħmel sara fuq it-tnaqqis tat-telf u jekk aħna nirsqu lejn deductibility sieħa tat-telf fl-istess ħin aħna rridu narmonizzaw ir-regoli u wkoll supervizjoni effettiva tal-kreazzjoni tat-telf għaliex inkella ser eh, konna problemi. Dawn huma l-ewwel idejat u jiena naħseb li ir-realtà ta' nuqqas ta' flus fil-boots tal-Istati Membri tal-Ewropa jistgħu jsolvu xi ftit mid differenti ideoloġiċi li għandna bħalissa anke l-Kunsill jista' għam iktar brata maġla milli qed naħsbu jekk nagħlaq x'qed isir fir-rigward tad-dissolvibility ta' ċertu Stati Membri. Grazzi. Okay, well, I was just wondering did uh, Jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex titkellem ma rridux dibattitu twil iżda nixtieq inkun naf li jekk forsi l-Europe Press Group jista' jibqa' xaddej din il-proposta. Tasbu li hija eh, interessanti aħna l-istir nagħmlu dan xikun l-impatt tal-kumpaniji jekk dawn ma jibbenefikawx minn Consolidated Corporate Tax Base fl-Unjoni Ewropea kollha. Naf x'inhu l-benefiċċji tagħha, iżda jekk ma tkunx fiha, il-kumpaniji ser jisofru, ser jkollhom problemi għaliex ma jkunux parti minnha biex qed nistennik li tirrispondi d-domanda iżda jkun interessanti għalija minħabba li sa debattu dan il-punt biex inkun naf minħabba li hemm stati membri wkoll li ma jridux jidħlu forsi ah, intom l-istil ta' narritaw dan il-fattur ta' xta' jiġri minn daw l-istati membri li ma jitħlux. Unbad hemm kwistjoni oħra fuq din il-kwistjoni li aħna probabbilment ser jkunu debattitu ieħor qabel ma tirrappreżentaw ir-rapport, jiġi rappreżentat ir-rapport ma' membru grazzi. Sur li jogħġbok. Grazzi President fir-rigward tal-impatt ta' enhanced cooperation minnaħa tal-Kummissjoni il-possibilità ta' enhanced cooperation huwa l-aħħar metodu eh, l-aħar metodu li jista' jintuża fl-ar każijiet jekk l-istati membri jiddiedu li jridu jagħmlu enhanced cooperation, naħseb li huwa ċar li jekk grupp iżgħar ehm, jagħmel dan u jien nitkellem dwar grupp ta' kumpaniji li per eżempju jkollu xi membri ta' dan il-grupp tiegħu li qegħdin f'pajjiżi li jinsabu ġewwa u oħrajn li jinsabu barra. Biċċar dan se jkun inqas attrajenti mm, għal bqija tal-istati membri li jkunu fis-CCTV. Il-vantaġġi ah, ta' CCTV li semma semmit ir-rapporter naħseb li dawn ser jonsu skont kemm jipparteċipaw stati membri. Din hija kwistjoni ta' kemm stati membri jridu jagħmlu dan u sa ċertu punt liema stati membri minna tal-Kommissjoni jekk aħna naslu għal kooperazzjoni enhanced cooperation, ovvjament aħna nistennew li din se tkun ta' mhux se tkun attrenti għall-istati membri kollha u għal daqstant it trattati jinsisti li dan kollu jiġi proposta 27 stat. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjora Tyson, tista' talaq id-dibattitu jekk jogħġbok? Grazzi, Sinjora President. Nishtin nitlob il-Kommissjoni dwar aspetti medja li xinet ninkwita li dan ma jġiġ karifikat, allura jista' jkun ta' messara li dibattitu iktar tard din il-kwistjoni reġjonali. U jiena naħseb li m'hemm bżonn għal dan. Imma insomma nistgħu niddiskutu dan il-punt iktar tard. Jien nixtieq nitkellem dwar dak li qalu xi kollegi xi tħassib eh, ta' pereżempju xi l-aħjar soluzzjoni biex nassiguraw li jkollna rapport li għandu ħafna poċ, għaliex aħna għandna bżonn ħafna poċ. U jiena grata li hemm ħafna affarijiet li għandna naqblu dwarhom apparti minn li għalli sur strejċat mill ICR jidher li jidher direzzjoni totalment differenti u naraw x'ser jiġri meta nerġgħu niddiskutu dawn l-affarijiet. Jista' jkun hemm opinjonijiet differenti li jistgħu jerġgħu jinqalgħu meta nitkellmu dwar dan huwa importanti wkoll li niffukaw fuq punti komuni għal inqas in-nies jidhru li qegħdin jappoġġaw il-fatt li aħna ser ikonna impatt biss jekk ikonna niftehmu sew jekk ikonna bażi wisa ta' appoġġ. Mhux ser ikon ħafna influenza jekk ma jirnex li nix dan l-appoġġ. inkella ser noqogħdu naħlu l ħin sempliċiment aħjar mar nagħmlu xi ħaġa oħra marru niġru ġirja xi ħaġa oħra u mhux noqogħdu naħlu l-ħin tagħna hawnhekk. Din hija xi ħaġa li aħna ma rridux lisseħ. Grazzi. Grazzi. Naħseb li ser ikun hemm iktar debattit interessanti dwar dan iktar tard ser nippruvaw nagħmlu sessjoni oħra ta' skambitaw ta' opinjonijiet bi konsiderazzjoni tar rapport ta' 29 ta' novembru mbagħad il-data ta' skadenza għall-amendi. Nirringrazzjakom.